Ha <laughs> I shot you. Right. <laughs> um, let's start this, this afternoon's session. As I said... Uh, Signor Sinjur nistaw nkomplu din is-sessjoni kif qedtulkom dalodu um, aħna konna qegħdin nistennew li nirċievu li tra minnaħa tal-Koreper illi fil-fatt ġelitna aħna niftehmu fuq eh, il-ftehim ta' sepa u issa aħna rridu fil-fatt inkomplu bil-konsultazzjoni minn ġdid U allura kif għattilkom aħna din litra edha fidejna u skont ir-regoli regola 17 paragrafu 3 jiena rrid nressaqa fil-plenarja di ħalli nar jekk hemmx oġġezzjonijiet. Jekk ma tkomx oġġezzjonijiet, issa nixtieq illi ngħid proset li sinjura Assaja naf li ma setgħetx tkun magħna iżda i mexxiet dan id-dossier b'attenzjoni kbira ħadmet ħafna u ma kienx faċli li fil-fatt aħna immexxu trilogi. Aħna fil-fatt irnexxilna naslu hemmhekk u wara li mexxejt ħafna minn dawn il-laqat jiena kuntenta illi rnexxili immexxi dan kollu taħt il-Presidenza Pollakka U jiena naħseb li minħabba li għadna dejjem il-kriżi finanzjar naħseb li rejna li aħna nistgħu naħdmu tajjeb ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nsaħħu s-swieq finanzjari bl-ewro fil-qalba tiegħu u aħna nafu wkoll li Għedin nipruvaw natu iktar fiduċa fil-zona euro. Nasib li dan huwa aħbar tajba l-ġejjin. Ġampot, Pot, t-tkellem? Mandi l d oġġezzjoni, jgħid ġampon. Iva, naħseb illi dan kien l-ewwel suġġet li aħna diskutejna dwaru fl-aħħar mandat u naħseb illi huwa tajjeb illi illum qegħdin naraw illi nistgħu naħsdu il-frott tax-xogħol tagħna. Issa nistgħu ngħaddu għal punt 10 u l-kontribut tal-kontribut u l-kontribut l istħarriċ annwali dwar tkabbir s-sena 2012 naħseb li xorta jmissek inti Jean Paul bħala rapporter. Grazzi ħafna, Signora President. Ftit ilu jiena kontet nipparteċipa f'diskussjoni -dis u ġivejt nota li tgħid li dan ma kienx membru iżda li wasal il-waqt tad-demokrazija u naħseb li dan huwa punt tajjeb ta' introduzzjoni għar-rapport fuq l-AGS u r rapport ta' tkabbir annwali forsi taħsbu daqsxejn stramba li minħabba li istħarriġ tal-sarriġ annwali ta' tkabbir ja ħaġa l-Parlament jagħmel kull sena iżda jiena naħseb illi rridu nisqu fuq ir-rida tal-Parlament Ewropew illi jgħidu li aħna rridu nipparteċipaw fil-kontroll demokratiku ta' dak li qed jagħmlu l-Istati Membri f'dan il-qasam aħna nafu l-Kummissjoni batet ir-rapport tagħha ftit iktar kmieni mis-soltu aħna rnexxinna naħdmu malajr ukoll anke flimkien ma' shadow rapporters jiena ressaqt ir-rapport tiegħi fis-16 u aħna qegħdin ħaniddiskutuh diġra fit-19 u dwar il-kontenut tar-rapport jiena ma nsibx li għandi nidħol f'wisq dettal minħabba li dan tistgħu ssibuh fl-abbozz eh, tad-dokumentu jiena qed li dan ħajkun abbozz li ħajkun emendat malli daw kollha li ħajkunu involuti ħajresqu l-emendi u l-proposti tagħhom. Meta naslu sabiex nitkellmu fuq il- kontenut ta' dan il-fajl partikolari jiena naħseb li dak li qalet il-Kummissjoni għamel sens iżda jina nixtieq li nifoka fuq aspett ieħor li aħna diskutejna flimkien ma' Shadow Rapporteurs. U dan huwa dwar kif il-rapport tal-Parlament Ewropew fuq l-AGS kif dan ħajidħol fil-proċedura annwali li mbagħad tista' twassal għas-Semestru Ewropew. Aħna nafu li fil-Kumitat li f'kumitat ieħor fil-Kumitat tax-xogħol Aħna nafu li hemm proċedura dwar l-inni gwida u f'dan il-kuntest il-Kummissjoni il-Kumitat anzi u iċ-ċerta dak il-Kumitat qal li aħna qegħdin fi proċedura ta' kodeċiżjoni naturalment is-sitwazzjoni mhix eżattament l-istess minħabba li meta qegħdin nitkellmu fuq il-linji gwida tax-xogħol hemm approċċ ċar ħafna iżda aħna nafu wkoll illi s-sitwazzjoni hija daqsxejn diffiċli, però aħna nafu li nistgħu nitalmu biss mill-iżbalji tagħna u għal din raġuni aħna matul din diskussjoni deċidejna rridu immexxu l qudiem l-approċċ tal-Parlament, aħna rridu naraw li naħdmu bl-iktar mod konsistenti u naturalment irridu nifukaw fuq l-iktar eh, talbiet leġittmi tagħna aħna rridu naraw li l parlament Ewropew kun dejjem involut fuq dan f'dawn id-dossiers Ewropej u għalhekk aħna nixtiequ li jkun iktar kontroll. Allura x'nistgħu nagħmlu sabiex aħna nistgħu nimxu l-qudiem f'dan qasam. Aħna nistgħu niddeċidu li pereżempju dawn il-kwistjonijiet pereżempju ta' kodeċiżjoni nistgħu nimxuhom qudiem, però jiena naħseb illi din jekk nagħmlu hekk tista' twassalna l-bosta riski ma nasibx li dan jista' jkun mbagħad ta' suċċess u dak li aħna nagħmlu mbagħad ikun xogħol li aħna għamilna xejn. Jiena naħseb li aħjar ikollna approċċ ieħor li għandna niddiskutu bejnietom l-ewwel ħalli mbagħad aħna nippruvaw nazzardaw nresqu proposti illi ikunu ekvivalenti għal emendi u dan aħna nagħmlu fl-aħħar tar-rapport ħajkun irrappreżentat f'forma ta' suġġerimenti min-naħa tal-Parlament Ewropew, suġġerimenti li l-Parlament Ewropew jixtieq illi jkunu inklużi fil-perspettivi annwali fl-aħħar ta' dan l-eżerċizzju. Għadin raġuni jiena dan huwa dak li propju nixtieq nipproponi flimkien ma' Shadow Reporter saħna kellna laqa ta' grupp ta' ħidma li huwa pass il qudiem f'dan f'din direzzjoni naħseb illi illum aħna nistgħu nippruvaw nużaw il-ħin sabiex naraw li jkollna iktar kooperazzjoni diretta fil-ġejjini bejn il-Kummissjoni, kunsill u parlament Ewropew. U jekk aħna fil-fatt qegħdin nistennew naqra li naraw xħajġi bit-trattat dan jista' jwassal proċedura ta' kodeċiżjoni aħna nafu illi ħafna drabi aħna rridu li tqisu li aħna attivi sabiex nkun nistgħu nintervjenu jiena nista' ngħid ukoll il-Parlament Ewropew huwa f'pożizzjoni li jirreaġixxi minħabba li f'ċertu każijiet irnexxielu ehm, jieħu azzjoni qabel xi ftit mill-Istati Membri. U anke eh, dwar l-elementi politiċi aħna nafu li rridu nagħmlu dan ix-xogħol nafu li ċertu skadenzi stretti rridu nirrispettaw, iżda aħna rridu norganizzaw lil nafusna u naħdmu b'tali mod ħalli nirħu dawn l-isfidi. Il-Kummissjoni resqet din il-proposta ilu daqsxejn u allura aħna naħsbu li jekk naħdmu l-kol flimkien aħna nistgħu nilħu dawn l għanijiet u jiena naħseb li jekk il-Parlament Ewropew jixtieq li ikollu dawn is-setat leġittmi tal-kontroll demokratiku mbagħad il-Parlament Ewropew irid juri illi jista' jieħu reazzjoni u jeżerċita wkoll is-setat tiegħu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Provence kieġba. Grazzi ħafna Sina President, grazzi rapporter tal-bażi għad-diskussjoni jiena naħseb illi Din hija t-tieni darba illi l-Kummissjoni fil-fatt resqet dan id-dokument, ġifieri din hija fażi ta' running in. Aħna nafu li hemm ir-rapport ta' Sinjura Beres u naħseb li jkun tajjeb illi aħna fil-fatt nanalizzaw din l-idea li l-Parlament Ewropew għandu verament jeżerċita dawn is-setat ta' kodeċiżjoni, ġifiri aħna għandna l-istrateġija ta' tkabbir annwali, aħna nafu għal darboħra illi il-kapijiet tal-istat u gvernijiet serġaw affermaw, ġew konfermaw illi dan id dokument ma kienx diskuss mill-ebda parlament madwar id-dinja dan huwa il-patt ta' Euro Plus u jekk jiena nħares dan il-patt b'mod speċifiku naħseb illi nistgħu naraw illi Għawek kan referenza għal patta Europlus, illi s samma tlet darbiet iżda Europlus mhuwiex ftehim jista' jitqis bħala ftehim intergovernmental iżda ma kienx ratifikat mill-Parlament u għalhekk naħseb li huwa importanti ħafna li aħna nistgħu mmorru lura xi tip ta' proċedura jew proċess li jista' jħeġġeġ iktar parteċipazzjoni tal-Parlament. Naturalment, aħna ħanibqaw ninsistu fuq il-Parlament Ewropew, ħalli il-Parlament Ewropew jibqa' jipparteċipa fit-tkabbir annwali f'dan l-istħarriġ li jsir. Aħna sibna li forsi li proponu linji gwida, iżda aħna naħsbu wkoll li l-Istati Membri qegħdin jippruvaw javvanzaw ukoll fuq test ieħor U kifet hemm din ir-referenza għal pat tal-Europlus, ġifieri jekk aħna ħaniltaqgħu biss fl-aħħar tal-proċedura kollha kemmi. Aħna nafu wkoll li ħajkollna referenza għal pat ta' Europlus u kifet ilkom dan u dan id dokument fil fatt nistgħu niddiskutuh mal-bqija U eh, jiena naħseb ukoll li l-analiżi tal-istħarriġ annwali fil-fatt jista' imur tajjeb mal-patt ta' Europlus. Ġifier dak kien bħala sfond issa dwar il-kontenut speċifiku tar-rapport aħna nafu illi fil-fatt Għadin nistennaw li jkun dan il messaġġ politiku u għadin raġuni jiena nixtieq nirringrazzja l-kollega tal-li ressaq din l-idea, pero nasab li kun tajab li konna għal nes ħalli konna pozizjoni tal-komissjoni, ħalli nkunu nafu eżattament xjajt il-test. U eh, jiena diġattilkom dwar din ir-referenza għal Europlus u għawek jiena nixtieq ngħid li jekk aħna ħana dottaw dan it-test partikolari dan ħajkun mument strategiku ħafna minħabba li aħna ħanaħdmu fuq livell parallel ukoll man negozjati fuq eh, it-test li aħna din niddiskutu. Meta qed niskellmu issa fuq il prioritajiet jiena naħseb li l-idea hija li aħna nfukaw fuq il-ġestjoni tad-dejn sovran U meta nħarsu lej il-prioritajiet kif definiti mill-Kommissjoni, jiena nixtieq nissuġġerixxi li dawn għandna nivutaw dwarhom. Jiena naħseb li x-xogħol u l-konsekwenzi soċjali tal-kriżi ekonomika u finanzjarja huma ċertu affarijiet li huma riżultati wkoll tal-elementi l-oħrajn tal-istrateġija, però naturalment jiena minix qed nikkritika lir-rapporter. Għandi komment iktar kritiku fuq l-AGS, iżda naħseb illi qabel ma' Ma nkoblu rridu naraw eżattament kif għana jista' jkollna iktar disciplina budgetarja u mbagħad ngħaddu iktar sabiex nifukaw fuq l-element tax-xogħol. Jiena sodisfatta b'dak illi qal ir-rapporter meta irrefera għall-investiment fil-qasam tal-innovazzjoni, riċerka u enerġija. Minħabba li jena naħseb li dan huwa aċċess fundamentali u naħseb ukoll li huwa importanti illi aħna naraw li fil-fatt naddu dan il-messaġġ meta il-Parlament Ewropew adotta din il-pożizzjoni hawnhekk eh, fil-punt issa aħna din nitkellmu fuq il-fiduċja tal-investituri u il- pożizzjoni tal-banek u jiena naħseb li forsi għandna inħarsu lejn it-tip ta' messaġġ li rridu nagħtu għawek f'dan il-kuntest minħabba li aħna nafu li fis-sena 2012 ħajt tkun sena speċjali Nafu li l-banek qegħdin jantiċipaw l-introduzzjoni ta' ċertu miżuri bħal din il kwestjoni kollha ta' din. Sovran għal din raġuni rridu nkunu preċiżi ħafna fuq tip ta' messaġġ li aħna rridu nibatu. Issa l-punt numru 10 u hekk għandna referenza wkoll għar riforma strutturali, aħna nistgħu nitkellmu fuq eh, Eh, kull tip ta' riforma strutturali fid-dinja iżda rridu niftehmu fuq xirridu nilqu hawnhekk u x'inhija riforma strutturali. Jiena naħseb jekk ikollna riforma strutturali tista' twassal l indexation tal-pagi jew tnaqqis fil-pensjonijiet, jien ma naħsibx li dan ħajkun punt li fuq nistgħu niftehmu. U fil-fatt din hija referenza illi aħna mbagħad insibu fil-paragrafu 11 U ma naħsibx li tkun sorpriza li kom li fil-paragrafu 11 għandi eh, dak il-paragrafu kien fi ħafna sorpriza li jina nixtieq ringrazzja r-rapporter tal-li kien disponibbli tal-li prova jgħinna sabiex eh, naħdmu fuq dan u jiena naħseb illi dak li għandu xieqsam il-konsill u kol aħna rridu noqogħdu attenti ħafna fuq dak li aħna ħanamlu. Naħseb illi kulħadd ħajati ħarsa li l-ftejjim il-ġdid li qed ikun innegozjat u ma nistgħux ninsew li jekk dan l-eżerċizzju tal-AGS għandu sens dan għandu iwassal għal odda differenti ħafna wieħed minn dawn l-odda huwa bla dubju ta' xejn l-istrateġija tal-Ewropa 2020 ħabba li aħna ma nixtiequx illi dan jibqa hekk bil-miktub biss, dan irridu nimplementaw fil-prattika. U għandna wkoll il pat ta' tkabbir u stabbilta u din hija xi ħaġa li mbagħad tista' twassal għal programmi ta' konverġenza fl-istati membri. U uh, dawn kienu inklużi wkoll f'rekomendazzjonijiet għal kull pajjiż. Nirringrazzjak Silvija Kjoġbok. Grazzi ħafna xarenina u koll nishtiq nirringrazzja r-rapporter u l-kollegi li diġa kommentaw. Aħna nafu naturalment li dan huwa proċess illi ikompli fuq dak kollu li aħna għedna fuq is-six pack, fuq is-semestru Ewropew, u kif qedtilkom din hija proċedura li għadha dejja u nista' naqbel ma' provanx fuq punt wieħed li semmejt, ġifiri illi hemm nuqqas ċarta demokrazija f'dan il-Pat Euro Plus. Dan kien ċar mill-istqarrija politika tal-Konsil aħna issa naraw li hemm bosta referenzi għal dan kemm fit-trattat kif ukoll bħala eh, leġislazzjoni u din hija xi ħaġa li jiena tinkwetani mhux ftit minħabba illi jidher illi l-affarijiet qed nagħmluhom bil-kontra hemm proċess ħiesa biex aħna nadottaw l-istrateġija tal-Euro 2020. Naħseb illi din laqas biss tissemma u għal din raġuni naħseb. Li naturalment aħna hekk għandna problema. Minħabba li aħna qegħdin naraw li għandna leġislazzjoni ħażina li tkun adottata flimkien ma' leġislazzjoni oħra tajba. U jekk aħna ħanżidu n-numru ta' strumenti, xħajġi bil-prioritajiet? Naturalment il-Kummissjoni ma sibx li proponent ċertu prioritajiet u ma naħsibx li għandi problemi bihom iżda x'ngħidu mbagħad tal-istrateġija tas-sena 2020 ġifri għandna bżonn xi tip ta' linja gwida. U mbagħad naqbel ma' Jean Paul naħseb meta qal اللي rridu niskuraw li l-messaġġ li qegħdin ngħaddu huwa ما سبش preċiż ma sibx li احنا في li aħna fil-fatt eh, innedu dokument illi jista' jkun ta' interess għall ekonomisti jista' l-ħadd iktar. Allura jiena ħanamel kontribut tiegħi u naħseb li aħna rridu ninsistu ħafna wkoll fuq ir-riskju li nżidu n numru ta' strumenti u anke dwar il-kwistjoni li aħna nistgħu nagħmlu anke f'dak li għandu x'jaqsam miżuri fiskali u naħseb illi rridu naraw kif dan dokument jista' jkollu tul xira la twiżjed la qasqasir żejjed. Jiena naħseb illi minn dak li rajna fid-dokument il-Kummissjoni bidlet l-opinjoni tagħha f'dak li għandu x'jaqsam l-AGS mis-sena li għaddiet law. Grazzi. Filip. Thank you, Sharon.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 kif qalet Silvi nistgħu nagħmlu marri fit-34 punti. U ma dawk l-elementi fejn il-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali u jaħseb li jasbu li hemm bżonn isiru l-emendi prinċipali. Dan itilkom idea ċara u tkun tistaw traw fejn il-Parlament Ewropew jista' jkontribwixxi, ma forsi tistgħu taħdmu fuq fuq l-istess bażi li ħadem fuq għal-Komitat tal-Affarijiet Soċjali Ekonomiċi u l-AJS għal-disserna jidher li hemm nuqqas ta' konsistenza meta mqabbel ma' dak preċedenti. Ma nafx forsi hemm uħud illi huma responsabbli għal distribuzzjoni iktar ġusta tal eh, tal-ġid, però jidher li għaw obsessjoni fuq l-austerita budgetarja u mhux qed naraw però kif dan huwa kompatibbli ma' distribuzzjoni aktar ġusta. U dan huwa l-ewwel aspett li rridu nifukaw fuq sabiex naraw jista' xikonna bilanċ aħjar. Silvi semmit l-istrateġija Ewropa 2020 ġa kena dibattitu dwar dan meta konna qed inħarsu lejn is-sixpack fejn idea hi li konna u nippruvaw ikonna definizzjoni ta' ċari għall-istrateġija 2020 xinu hemm bżonnhom ukoll. Mbagħad nafu li hemm ukoll ċertu linji gwida fuq is-semestru Ewropew u dawn ser eh, jitresqu mill-Istati Membri. Ma jistax ikollok ostilità bħala l-ewwel li tinittres rakkomandazzjoni, bat suna taqih il-paġna ngħidu wkoll li bilħa hemm ukoll l-istrateġija Ewropa xinu u l-miri tagħha wkoll. Iva, għandna bżonn disċiplina budgetarja, disciplina fil-investiment dawn kollha għandhom ikunu fil-rakkomandazzjoni tal-Kommissjoni. Punt ieħor ġenerali wiesa żbilanċi makroekonomiċi. U l-effetti eh, spin-off l-effetti fejn eh, pajjiż jaffettwa lil ieħor. Forsi rridu nkunu aktar espliċiti fil-test hawnhekk. Għaliex jidher li dan huwa karatterizzat mill eh, Paragrafu 6 Nitkellmu dwar l-isforz biex nħorġu mill-krizi u l-mod kif nistaw nindirizzaw problema ta' l-krizi ta' dejn sovran hemm elementi oħrajn importanti. Forsi wkoll irridu nikkontrollaw aspetti oħrajn. Mbagħad il-disciplina budgetarja mhux ħaġa sekondarja mhux ħaġa reġjonalizzab ukoll. Kollox huwa relattiv pero rridu naraw elementi boċi dar elementi oħrajn ukoll. Taħt punt seba, staħt ngħid. Illi kif għadna taħt is-six pack. Għanna it-kabbir mistenni ta' GDP. U ovvjament dan għandu jkun għandhom impatt għal il-miżuri wkoll u m'għandniex ninjorawh dal-aspett jekk tajt id ma jistax jikber daqs il-GDP, tista' tajdu dan ma insomma paragrafu 10. Hawnhekk qed ngħidu li rridu ninsistu kemm xejn iktar sabiex nippruvaw insaħħu it-talba interna. U għal darba l-aspett makroekonomiku. Imbagħad niżguraw il-affarijiet oħra u kolli ġundelizzati, mbagħad fuq il-fondi strutturali Din ħaġa kemm xejn komplikata jekk nirriformaw l-istrutturi tagħna l-istrutturi ekonomiċi u soċjali hemm ħafna konnotazzjonijiet hawnhekk. Imma ma nix nitkellmu dwar l-impjegi hawnhekk meta niġu biex nitkellmu fuq xogħol li għandna qudiemna nafu l-Kommissjoni li tissottometti rapport u survey dan għandhom jagħmluh dan huwa xogħolhom għalissa nitaqgħu hawnhekk grazzi. Grazzi ħafna. Nikolas Ċuntis. Efħarġtu kirja projdre, Grazzi, Signora President. Grazzi l-rapporter, l-għannet. Għalix periodu qasir tana bazi għal diskussjoni fuq dil kwistjoni jek importanti. E permettu li wkoll ngħid madana kollu li l-problema li għandu li qed jara l-grupp tiegħi mhuwiex kwistjoni ta' ħin jew l-Kommissjoni jkollha aktar ħin biex tagħmel is-servej tagħha u laqas problema ta' leġittimità demokratika. Jiena naqbel illi r rwol tal-Parlament hemm bżonn insemmek jisma' fit-trattati. Ni mhux ħaġa li toħloq li problema għad xejn. il-problema principali miż leġittimità demokratika. U għatajjeb li najdu li parlament għandu jaqdi rwol u rwol tijaw u jekk ikonem tibdil fit trattat n-nataw iktar setat, pero para ksena zrin kustani politika. U jekk wieħed jaqra rapport annwali tal-Kommissjoni, wieħed jista' jara illi Il-rapporta bazzikament jaqbel ma' survey għal sant għanna survey għal-2012 illi jimxi skont l-istess linji bħal dak bħal survey 2011 nitkellem hawnhekk fuq il-test tal-Kommissjoni u għal daqstant ser jipromovi l-istess politika u d-darba mod eh, aktar b'saħħtu. Dan it-test tal-Kommissjoni bażikament mejxi fl-istess direzzjoni pat test preċedenti li kan nasna li għaddit. Għanna dal miżuri finanzjari ħoroċ li ġew introdotti u ma nafx għalfejn kħat t-taqbel ma dan għalix eh, nafu li dan se jwassal għal riċessjoni għal inugwaljanzi soċjali, għal diffikultajiet soċjali, u xejn ma jaħdem da f'termini ekonomiċi ma jipprovdi l-ebda ekonomika jew ambjentali laqas wassalat kabbi sostenibbli. Jekk dan it-test is-servej annwali ma jkunx utli għat-tini periodu ta' sitt xhur ma nafx għalfejn qed niddiskutu xi ħaġa għabbażi ta' xi ħaġa li ġa nafu li fallit. Għal daqstant li lin mit-talba tagħna li nsaħħu l-wol tagħna pal-Parlament fuq mal-grupp tiegħi naqbel ma dan però ma naqbilx mal-ħsieb prinċipali li hemm wara t-test. U lanqas maħna sodisfatti fuq kif il rapport jaqbel ma r-riżultati miksuba mill-istudju tal-Komissjoni għal daqsanda kemm aħna naqblu ma' komitet tal-rapporter li r-rol tal-Parlament irid jissaħħa aħna bħala grupp ħares u hemm disa biex insaħħu r-rapport. Grazzi. Għaw ħafna storbju għaw ġew. nifdil kamra nafu li l-ħsess jinstemaw ħafna u jekk ġobkom għal daqsan zom ftit kwiet. Biss li sijar għand il-viki fil-lista ma nasib li nħat titkellem der kux kriva grazzi ħafna li sur Gozes għal-rapport rridu naraw il-test kif se jkun wara l-emendi u wara l-proċess ta' kompromiss. Pero kif inu palissa nistaw napoġġaw l-ispiritu u la bozz il- L-istudju annuali għat kabri fejtna jibda semestru ġdejt għal governanza ekonomika jistabilixi prioritajiet għal azzjonijiet fuq livell Ewropew nazzjonali. ċandu ikunu l-miri principali. Jiena xtaqt nikota l-Presidenti Kennedy u Reagan fejqalu l-merċu kaxkar id-dej skolla. U l-istess effett l-ekonomija nistaw nisiltu lezzjoniet importanti mill-passat law għamot kif ikonna tkabir ekonomiku bil-taffu l-ostakli sabiex niprovdu aktar servizzi u prodotti u dan namlu billi innaqsu t-taxxu nżidu flessibilità sabiex nevitaw l-ekonomitazzjoni zejda u nil-liberizzaw is-swiq tax-xogħol forsi l- rapporter ma jaqbilx, pero għandna bżon ekonomi aktar reali, sabiex nsaxħu zon euro, jina nistana bil-ħer għad diskussjonijiet pozittivi fuq dan id-dossier, però li kien għalija eh, il-rapport jista' jiġi adottat minn ebda tibdil. Elisa. Elisa. Tobrigada. Jow Grazzi. Senjura President, mux nisan repeti dak għallu l-kollegi tijaj. Il-kommenti tijaj u dawn. Jina naħseb illi il-rapporter Anzi, rapport jinkludi punti pozittivi. Joġobni l-mod kif naf li Iva nistaw intejbu situazzjoni, pero naqbel mal-fat li qed nippruvaw ninkludu l-Parlament fil-proċess u saħħu l tiegħu fuq il-kontenut madan kollu. Naħseb li meta nindirizzaw il-kustjoni tas six l-ikbar problema illi ħassejna kienet li m'hemm l-ebda aġenda għad kabbir għall-innovazzjoni u konverġenza u spiċċajna hawnhekk mhux biftejm totali ma ftejm wiesa illi kien hemm bżonn niżviluppaw aġenda tkabbir sabiex impattu għala fariet li mhumiex koperti minn sixpack pack. Il-six pack ifokka ħafna fuq disċiplina, fuq riżultati, fuq verifikar. Naħseb meta kunet nħarsu lejn il-studio barit kabin annwali m'għandniex nirrepetu affarijiet li ġa ġew indirizzati fis-six pack li għandna nagħmlu fl-AGS u li konna aġenda għat kabbiru konverġenza. U dan għadu mux jgħatu bizzejt importanza. Għal-kem f-paragrafu 10 najdu hemm li ħafna stati membri għataw l-ura fuq eh, dak għandu produttivita' u din ħaġa li qed tifoka aktar fuq disċiplina u limit iktar minn tkabiru konverġenza. Mbagħad naħseb ukoll illi nistenna sakemm kulħadd jaqaf jitkellem il-President, kollegi għal dar boħra. qed tagħmluha diffiċli ħafna għal min qed jitkellem. U jekk ninkomplu sejrin, jekk ikoll komplu naqtalkom u naqta iktar lura bħala ħin. Monsieur Gozes, je, je dois attendre ou je peux continuer? Nistenna, Sir Gozes, jew nistan kompli, nistan kompli, tajjeb. Fit-test u kol, nishtiq nara referenza aktar speċifika l-izbilanċ makroekonomiku f'dan is six pack ma naħsibx illi għanna bżon nifakaw fuq il atta disciplina ma naħseb importanti ħafna insaħħu l-kwistjoni tal-spillovers u tkabbir u naħseb illi f paragrafu seba. Filip ġaqal illi din ir-referenza għal element tekniku speċifiku fejn nilimitaw tkabbir spiża għal żmien medju f'kuntest GDP ifisser li qed nitlu wisq fiż dettal. Jiena naqbel ma dak li qal Felip fuq dan il-punt. Punt ieħor, l-aħħar punt il-fatt. Paragrafu 11. Naħseb li referenza għal riforma tas-suq tax-xogħol People are speaking and the Skużawni, għaw minnet jitkellem u l-unika persuna li nishtiq nisma titkellem hija Sinjura Liza Ferreira mbagħad is-Sinjura Hubner. Jekk ħankompli ninterrompi u nitlobkom toqgħodu kwieti aktar ħandu musa biex nibdew nivvutaw. Ikkontrollaw ruħkom jekk joġobkom nafu li tridu sermu l kulħadd. Elisa, tista' tkompli. Eh, no paragraf 11. paragraf 11, kif kontet najt? men flok nsejħu għal riformi fis suq tax-xogħol illi jfissru, jfisser illi nerġgħu nibdlu il-pagi, il-level ta' pagi wkoll forsi ninvestu aktar fit-taħriġ, fl-aġendu xinu u nżidu produttività. U bekk ma jkonniex għalfejn ikkontrollaw il-pagi u forsi wkoll nkun nistgħu nżidu l-pagi permezz ta' aktar produttività. U dan jorbot ma dak li għadna f'dokumenti preċedenti fuq eh, pagi u uh, eh, flessibilità fis-suq tax-xogħol. L-ewwel daqsant kontenut rej GS imbagħad il-ħtieġa sabiex ikonna l-AGS li tpatti għall-aġenda restrittiva stabilita mis sixpack li aħna votajna kontra wkoll. Mbagħad nixtieq nara ċertu elementi fuq zbilanċ makroekonomiku. Spillovers per eżempju u affarijiet li ħallu pat fuq u ir-raba punt seba u rabta bejn eh, spiża statali u rabta ma tkabbir u GDP. U feħdax li nżidu l-produttività fid-dinja ta' xogħol u mhux noqogħdu nitkellmu biss dwar tnaqqis fil-pagi. Din hi xi ħaġa li mhux hemm semmija b'mod espliċitu biżejjed, grazzi danuta. Iva, fil-qosor ħafna xerin punt 10 rapport Gozzez, riformi strutturali, jina naħseb illi il-semestru mhuwiex biss dwar disciplina fiskali u koordinazzjoni għalkemm dawn huma elementi importanti, imma dan huwa strument importanti li għandna fidejna sabiex niġildu għal riformi strutturali u forsi tajjeb nitolbu mill-Kummissjoni sabiex tipproduċi xi tip ta' track record komparattiv ta' dawn ir-riformi strutturali li permettuna naraw kif stati membri individwali qed mixin il-qoddim dan ir-riformi. U dan il-track record għandu jkun prodott fuq bażi eh, regolari forse anka fuq bażi annwali. Jean Paul? Merci Madame Président, je vais être... Grazie ħafna, Signora President. Nżom fil-qosor għaliex inkella ħajħebbu għalija n-nies ta' madwar li mrixtiequ jivvotaw minnu fija. Naħseb li hemm żewġ aspetti importanti hawnhekk dan ir-rapport, speċjalment il-kwistjoni marbuta mal-sinjal li l-Parlament jgħat jibat fuq il-kunċett li nitkellmu dwarum li ħajkun marbut mal-linji gwida politiċi, mbagħad it-tieni aspett huwa l-kontenut, l sustanza Naf li kien hemm ħafna punti di vista differenti, iva nistaw waslu għal kompromessi u fċertu waqsma jidher li hemm punti di vista differenti iżda l-importanti huwa li l-Parlament joħroġ b'dawn il-kompromessi. Mbagħad ir-rapport konġunt tagħna jkun jista' jiġi konkluż billi nibatu sinjal importanti sot ħafna punti importanti għax mhix kwistjoni li noqogħdu nfasslu dokument ġdid ta' numru ta' paġni li se jintefa' fuq l-iskaffa u jintesa. Hija kwistjoni li konna messaġġ ċar li l-Parlament jista' tassew jappoġġa sabiex bekk iwassal il-punt di vista tiegħu sabiex nuru tassew li iva ninsabu f'sitwazzjoni diffiċli b'din il-kriżi iżda għandna l-intenzjoni li noħorġu minnha. Grazzi. Il-bar ta' fuq tajt il-President ma nafx intom jekk xo tħossu l-bart f'din il-Kamra. L-iskadenza l-emendi għal dan ir-rapport huwa senar fil-22 ta' jannar Bad niddiskutu fit-23 ta' jannar, nivvotaw fl-24 ta' jannar biex bekk nivvotaw fl-ewwel plenarja ta' frar. Grazie ħafna. Issa ngħaddu għal votazzjonijiet. And the first Right, we're going to have a test vote. Namlu test tal-votazzjoni. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd jista' jivvota jekux kuntent? Test vote going. Vot bħala test biex niverifikaw it-tamiru xa jaħdem. Test vote 42 karta tal-vot 43 42 41 xaħat ta' doma votax. Anzi, għaw żewġ persuni għadhom ma il-bottuna. Tlet persuni fil-fatt bħalissa. Supposta għanna 42 persuna 42 karta tal-vot. Issa għanna vot zejiet minnaħat tal-PPE. Tajab wis, nalqu l-votazzjoni mela. Għanna bizzejiet is-47 għanna 36 persuna kontenta. Tajab wis. Jek joġobkom, jista' jkun ftit silenzju biex inkomplu votazzjoni. Ole jixtieq jitkellem jekk joġbok, nedilek il-mikrofonu. Iva, fuq l-ewwel votazzjoni nix nkun naf jekk għandix taqsam mal-rapport ta' taxxi tal-fiskalità. Ekku, Iva, fil-laqa tal-koordinaturi inti ddeċidejt li għanna ikonna dan fit-test li nqisu r-riżoluzzjoni B 7035-2011 mres għabbażi tal-artiklu 120 minn Muscardini u MEP oħrajn. Suppost kelli najdan u issa għamilt dmiri. And, and then on uh, uh, għaddak li kelli najt u issa fuq l-emenda 63 fuq il-federalizmu fiskali kif tkellimna dal-ħodu biex bekk ikonna konsens aktar wiesa, it-test għandu jkun ek, ġifiri jista jkun odda utli il-federalizmu fiskali. Fil-karta tal vot tiegħi fil karta li għandu qoddim hija paġna numru 6. Imbagħad biex nipprova nikkonvinċi il-kollegi mill-kommenti ta' Filip fuq il-kompromess wieħed A premessa C fuq il-paġna 22 fil-lista tal-vot voti tiegħi fejn id-dejn eċċessiv pubbliku privat wassal biex ikun hemm il-kriżi, eċetera, eċetera, eċetera. Ġifieri dawk huma tliet tibdiliet minn naħa tiegħi, grazzi. Grazzi ħafna. Jekk insibu diffikultajiet meta naslu għal dak il-punt tista' tfakkarna għal jiena ċerta. Issa niftħu l-votazzjoni fuq il-kompromess tlieta min huwa favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Kompromess 3A favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 28 jew favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess 4 żewġ partijiet minn s-sejra żball. l votaw nivvutaw mingħajr il klim Regional End, dawk kollha favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Mbagħad il-klim and regional favur kontra astenzjonijiet naħseb li maddiċ, zdejja nagħmlu verifika, nkunu ċerti. Is everybody voted? Votes closed. Kulħadd ivvota? Voti ieħor jonqos malajr. Issanna vot żejjed minn ħadd tal-PPE. Wieħed żejjed. Issa tajjeb mela nagħlqu l-votazzjoni u maddiċ. Issa naddu għal kompromess 5. Jaf żewġ partijiet kif qed narajin. L-ewwel parti eh, eventually any tax harmonization b'dawk il-klim favur kontra astenzjonijiet għaddiet żewġ partijiet. L-emenda 39 dawk favur kontra astenzjonijiet naħseb li huwa vot Rasim Bras, mela jena għamlu verifika. One too many EPP. Vot zejt minnaħat tal-PPE għal darboħra. Grazzi. Kulħat vota. Votazzjoni maluqa. Ta' jibwis. U dik maddiċ. 20 favur, 21 kontra. Emenda 38. Favur. Kontra. Astenzjonijiet Maddiċ. ħadd maħalla l-karta ħadd ma neħħa l-karta tal-vot minn ħadal ppe ġifieri se kien il-vot baqa' hemm. Nixtieq niverifika mhux dejjem ċert li l-vot mar fej suppost mar f'dan il-kumitat. Signora President. I can assure you I have never closed a vote with one too many cards showing. So you can, if the, if the electronics is right. Ġifri tamir qed jimxi tajjeb, mela allura l votu huwa tajjeb tgħid il-President. Issa ngħaddu l-emenda 37 favur. Emenda 37 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Test oriġinali favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 40 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 42 favur, kontra, astenzjonijiet ma ddiċ. Namlu verifika jekk tridu għal 42. Votazzjoni miftuħa jekk iġobkom. Has everybody voted? Votes closed. Votazzjoni malu għamela dik taqa għax 22 ma favur, 22 kontra. 43 favur, kontra, Astenzjonijiet taddi. 44 favur, kontra, Astenzjonijiet għaddiet. 46 favur, kontra, Astenzjonijiet maddiċ. 47 favur, kontra, Astenzjonijiet għaddiet. 48 favur, kontra, Astenzjonijiet maddiċ. 49 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, 50 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, 51 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. kompromess 6 favur, kontra, astenzjonijiet għadda, emenda 61 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, 62 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 63 b'emenda bil-fom biex nħallu li tista' tkun odda utli flok dak li kienem qabel favur kontra stensjonijiet taddi 64 favur kontra stensjonijiet għaddit 65 favur kontra astensjonijiet maddiċ 66 favur kontra astensjonijiet namlu verifika l-66 għalli xemmi mux għat diħ u għalek għet jimmill l-ħajja diffiċli, tajta president. Kolħat vota, votazzjoni maluqa, taddi. Emenda 67, favur, kontra, astenzjonijiet, Maddiċ. Kompromess 6A favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess 7 l ewel parti favur kontra astensjonijiet jaddi. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 71 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 74 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 75 favur kontra, kontra stenzjonijiet taddi. Kompromess 8 favur kontra stenzjonijiet jaddi. 81 favur kontra stenzjonijiet maddiċ. 82 favur kontra stenzjonijiet għadda 84 favur kontra astenzjonijiet namlu verifika l-84 jek joġobkom. Kulħadd vota Votazzjoni maluqa. U dik tgħaddi 23 favur 21 kontra. 85 favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ 86 favur kontra astenzjonijiet tgħaddi 87 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 88 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 89 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, design, favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, wieħed u design, favur, kontra, astenzjonijiet namel veru jifika fuq wieħed u design, ikkieġobkom. Votazzjoni miftuħa, ikkieġobkom. Votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota, votazzjoni malwa maddiċ 21 favur 23 kontra 92 favur kontra Astenzjoniet, maddiċ 93 favur kontra Astenzjoniet, għadda 94 favur kontra Astenzjoniet, maddiċ għadda skużawni 95 favur kontra Astenzjoniet, maddiċ 96 favur Test oriġinali tal-paragrafu 7. Tkom raġun favur kontra Astenzjonijiet, taddi 96 favur kontra astensjonijiet maddiċ 97 favur kontra astensjonijiet taddi 98 favur kontra Astenzjonijiet. taddi 99 favur kontra Astenzjonijiet. taddi kompromess disa. Bud b'addizzjoni orali l votaw fuqa favur kontra astenzjonijiet taddi issa l-emenda orali għal tini frażi favur Kulħat għandu l-emenda bil-fom tal-SND ċimma ta' sens li l-SND jgħidu li ma jfux jizri, għax l-emenda bil-fom hija tagħhom biex il-Kummissjoni tiżgura li li tiffolliċita u tivverifika l-istatistika fuq l-viżjoni tat-taxxa madwar l-Unjoni Ewropea. Min huwa favur dan? Jekk joġbuħ. Naħseb li din l-emenda orali kellha tiddaħħal fil-kompromess numru 8 bħala żieda. Aħna ħsibna li votajna b'din iż-żieda fil-kompromess numru 8 edha fil-lista tal-votazzjoni, suppost, Signora President. But uh, I think we are agreeing on the text that we want to... Naħseb li qed naqblu test li rridu inkludua. Jgħid s sur Schmidt. Jekk irridu ninkluduha, nistgħu ninkluduha fil-paragrafu 8 eh, kif suppost. Edin fuq paragrafu 8 b'kompromess numru 9. Fuq ekkat nivvotaw. Fiet najdu l-istess ħagġa unnek. Yes, but in, in, the, in the list, in the list if you, if you look at it, it was... Fil-lista jek ta' tuħarsa saw, kienem taħt kompromess 8, skużawni. voting compromise 9, which is to do with... Issa t-nivvota fuq kompromess numru 9 ta' paragrafu numru 8, jekk edha ħazin fuq lista tal-vot n-naħħuwa, ma taqblu ma dawn il-klim minu favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi u se tmur fil-post tajja fuq il-test. Tkun 8, 9, tkun xi tkun. Paragrafu 9, emenda 103, favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Test oriġinali, favur. Kontra astenzjonijiet taddi. 104 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 105 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 106 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Test oriġinali favur kontra astenzjonijiet jaddi. 107 bemenda bil-fom minwa favur kontra astenzjonijiet naħseb li għaddiet. il ppf e favur dan, Iva mela għaddit. Paragrafu 11, issa favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 12, favur kontra astensjonijiet taddi. 108, favur. Paragrafu 13, 108, favur kontra astensjonijiet Taddi. 109 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess 10 favur kontra astensjonijiet jaddi. 112 favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 16 favur kontra astensjonijiet jaddi. 113 favur kontra astensjonijiet nammel verifika fuq 113 jek joġobkom. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Mija u sittax issa favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 117 favur kontra ta' taddi 118 favur kontra ta' taddi 119 favur kontra ta' taddi 120 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Test oriġinali, paragrafu 20, favur kontra ta' taddi, 121 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 122 favur kontra astenzjonijiet taddi 123 favur kontra astenzjonijiet taddi 124 favur kontra astenzjonijiet maddiċ paragrafu 22 favur kontra astenzjonijiet jaddi 125 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 126 favur kontra stensjonijiet taddi 127 favur kontra stensjonijiet aħjar namlu verifika l-127 għalix il-vot jgħatra sembras. Kulħat vota votazzjoni maluqa, maddiċ 22 favur 22 kontra. Test oriġinali paragrafu 23 favur Kontra. Nerġaw nivvotaw għal paragrafu 23 test oriġinali favur, kontra, astenzjonijiet taddi, 128 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, test oriġinali favur, kontra, astenzjonijiet jaddi, 129 favur, kontra, astenzjonijiet taddi, kompromess 11 favur, kontra, astenzjonijiet jaddi, 133 favur kontra astensjonijiet maddiċ 134 favur kontra astensjonijiet namel verifika fuq 134 jek joġobkom. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa maddiċ 25 kontra 19 favur. Mela 135 favur kontra Astenzjonijiet naħseb ma ddiċ iżda ħjar namlu verifika fuq 135. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Ma d-dieċ, 17 favur, 27 kontra. 136 f'żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra astenzjonijiet naħseb maddiċ iżda ħan verifika xorta waħda. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Għaddiet 22 favur, 21 kontra. Verifika li raġun verifika. Settini parti. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. 137 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 139 favur kontra astenzjonijiet naħseb ta' għaddiż daħna mnu verifika fan 139 li stajkun, jkun, iżda naħseb li għaddit. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa, Maddiċ, 20 favur, 23 kontra. Test oriġinali tal-paragrafu 28 favur, kontra, astensjonijiet, taddi. 140 favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. 141 favur, kontra, astensjonijiet, jaddi. Kompromess 11b, bżoċ partijiet, minajr il-kelma automatiku favur kontra astensjonijiet taddi, imbagħad bil-kelma automatika favur kontra astensjonijiet taddi. 145 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 146 favur kontra astensjonijiet taddi, 147 favur kontra astensjonijiet taddi. 148 favur kontra astensjonijiet maddiċ 149 favur kontra astensjonijiet taddi paragrafu 28 favur kontra astensjonijiet jaddi 150 favur kontra astensjonijiet namel verifika l-150 zopkom. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Maddiċ, 17 favur, 27 kontra, 151 favur, kontra. Astenzjonijiet, maddiċ, 152 favur, kontra. Astenzjonijiet, maddiċ. Test oriġinali tal-paragrafu 29 favur, kontra. jiet, taddi. 153, żewġ partijiet, l-ewwel parti, dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi, it-tieni parti, favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Namel verifika ta' t parti jekk tridu. Maddiċ, Naħseb li għamiltu sinjali ħżiena fil-votazzjoni Dik kienet it-tieni parti ta' 153 ma ddiċ. 154 issa favur. 154 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Namel verifika iżda naħseb il-PPE bissu kontra. Votazzjoni miftuħa. Kieġobkom? Kulħat vota? Fadal zoċ persuni biex jivvotaw, votazzjoni maluqa. Taddi, 26 favur, 18 kontra. Kompromess 11A, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet taddi. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet taddi. 158 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Kompromess 11 def f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet taddi. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet taddi. 162 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 163 favur kontra astenzjonijiet taddi 164 favur kontra astenzjonijiet naħseb għaddiet la favuru xek 164 taddi mela 165 favur kontra astenzjonijiet taddi 166 favur kontra astenzjonijiet dik jgħat rip il-vot mela nerġgħu nagħmlu verifika fuq dal-punt. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. 21 favur, 23 kontra, mela maddiċ. 167 favur, kontra. Astenzjonijiet, maddiċ. Test oriġinali, favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. 168 favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. 169 favur, kontra, astensjonijiet namel verifika fuq 169 jek jaġobkom. Kulħat vota, votazzjoni maluqa, 26 favur, 18 kontra, mela taddi, 170 favur, kontra, Nerġaw nipruvaw 170 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Premessa wieħed favur kontra stensjonijiet taddi. Kwotazzjonijiet 2 11 favur kontra stensjonijiet taddu. Tini emenda favur kontra stensjonijiet taddi. Kwotazzjonijiet 13 sa 21 favur kontra stensjonijiet jaddu. Emenda 3 favur kontra stensjonijiet taddi. Emenda 4 favur kontra stensjonijiet maddiċ. Emenda 5 favur kontra stenzjonijiet taddi, emenda 6 favur kontra stenzjonijiet taddi, emenda 7 favur kontra stenzjonijiet maddiċ, emenda 9 favur kontra stenzjonijiet maddiċ, emenda 10 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, emenda 11 favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess wieħed A, favur, kontra, astensjonijiet. Jaddi, kompromess wieħed, favur, kontra, astensjonijiet. Jaddi, kompromess 2, favur, kontra, astensjonijiet. Jaddi, emenda 20, favur, kontra, astensjonijiet. Maddiċ, 21, favur, kontra, astensjonijiet. Namlu verifika fuq 21. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 22 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 23 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 24 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 25 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Tajjeb namlu vot elettroniku fuq il-test ħari, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. 37 favur, 5 kontra, astensjoni waħda u karta tal-vot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 mistoqsijiet orali flimkien dawk favur. Tixtu tamlu elettronika mela le eja niftħu il-vot fuq tlet mistoqsijiet li jakkumpanjaw il-rapport. Dinja, il-mistoqsija orali, mhux riżoluzzjoni. Kulħadd ivvota tajjeb wisq mela issa nalqu il-vot għandna 42 favur U uh, għal raġuni da forsi. Happy ringtones.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 Iva, jen nishtiq nirringrazzja l-kollegi li mux taħalluna nkunu skjavi ta' teknoloġija, zda s-situazzjoni hija differenti mill-li kont nimmaġina jien. Għanna rizoluzzjoni illi aħna nafu illi Edward Xikluna xedaw rapporter tana fl-imkien ma xedaw rapporter liħor u eh, provaj jiddiskutu l-kwistjoni tal-Eurobond, su aħna provajna naraw kif aħna nistgħu nkomplu niddiskutu l-istrument. Aħna fil-fatt aħna tal-opinjoni fil-Partit Soċjal-Demokratiku li aħna nafu li l-offerta mhijiex daqshekk ċara u dan huwa il-każ ukoll għal kompromess akka ċe u em. Aħna naħsbu li em daqshekk eh, konfużjoni li għasbis maħna din kunu ċari għal raġuni aħna provajna għawek niproponu illi nivotaw b'vot maqsum ħalli bekk ramlu ħafna ktar ċara l kulħadd. Aħna għarafna <laughs> aħna rafna u koll ek joġbok, permetti nitkellem, għarafna u koll li aħna rridu nikkomunikaw f'waqtu u ħadd ma kien fis-sitwazzjoni li fil-fatt fil-pozizjoni għanzi li kol bizziet jinsa biex jiddiskutu dan mal partita ħna nishtiqu illi kolna eh, spitfa fuq akka ċe u e b'diskussjoni fil-fat eh, mal Ma rapporter aħna ftemma li nirtiraw għamda ħallibek aħna nirfaċilitaw il-votazzjoni, ħallibek ikonna aktar testi eh, faċli fil-plenarja. Naħseb li din tista' tgħinna il-koll u il-proċedura tal-votazzjoni tal-lum tkun iktar maċla. Silvija joġbo. Iva, fi spiritu ta' kompromess, aħna naqblu illi dan jista' jsir bil-mod kif qed jissuġġirixi Jiena nixtieq nirgrazzja l shadows l-oħrajn u nixtieq li fil-fatt nagħtu sinjal lill-Kummissjoni sinjal li jasal fuqtu ħalli bekk il-Kummissjoni il-Parlament kollu jista' jappoġġati l mossa Iva jiena naħseb udo li inti qed tgħid li qed tirtira l-appoġġ tiegħek għall kompromess H, C u E u I Jiena dispeċin li sunja President mi xa tisma li dawk li qed jitkellmu. Jiena fuq akkaċe u I nixtieq illi nivutaw b'vot maqsum. U aħna naħsbu illi l-PM bat nirturaw minħabba li aħna naħsbu li l-kollegi ma kellhomx biżjed jinsa biex jiddiskutu mal-kollegi fil-gruppi ta' ħidma din ir-raġuni aħna għal darba ħanqodu lura mill-split photo u nittamaw li aħna jkollna paragrafi illi fil fat e, ikun ftar fil-plenarja. Femtuni kalla nerġgħu nirrepeti eżattament bl-Ingliż xed. Le, fimtek issa kien xejta konfuzzjoni bejn l-emendi u l-split votes. Issa fimtek, issa nistaw naddu sabiex nifutaw ġifir kompromess akka wieħed dawk favur kontra stazzjonijiet din għaddiet. Kompromess D favur kontra stazzjonijiet din għaddiet. Kompromess E favur kontra stazzjonijiet għaddiet. Kompromess F favur kontra stazzjonijiet għaddiet Kompromess G favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet kompromess G wieħed favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet kompromess G tnejn favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet kompromess H favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet kompromess C favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet Kompromess I favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess J favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess K favur kontra astenzjonijiet għaddiet Kompromess L favur kontra stanzjonijiet għaddit. Kom... Issa naddu għal ċitazzjonijiet waħda sa favur kontra stanzjonijiet għaddit. Kompromess A favur kontra stanzjonijiet għaddit. Premessa A favur kontra stanzjoniet għaddit. Kompromess B favur kontra stanzjoniet għaddit. Issa vot elettroniku fuq ir-riżoluzzjoni aħarija. Kulħadd ivvota votazzjoni issa magħluqa 37 favur, 3 kontra u 4 astenzjonijiet. Kieġobkom, anzi nirringrazzjakom. Issa ngħaddu għal Can't see through these specs for the vote They really don't seem to work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 Are we, are we ready? Right. L-essin nistaw nibdew tajjeb ħafna mela dan huwa il-vot fuq il-qafas tal-tmexxija tal-kumpaniji korporattiva kompromess għada favur kontra stanzjonijiet għaddiet l-emenda numru 4 favur kontra astenzjonijiet għaddiet Għanna men dawek, naħseb. Nafx hekk kulħadd jafx li għandna emenda rali. Il-membri jekk jġobkom. Isimgħu daqsxejn għandna l-emenda numru 5 maqsuma f'żewġ partijiet u għandna emenda orali għattini parti illi żżid il-kliem where appropriate to qabel il-klim stakeholders. Ġifiri l-ewwel parti aħna zidnija qabel issa t-tieni parti edda taqra ġifiri to employees, shareholders and other stakeholders. U issa din ngħidu fejn u xira anka partijiet interessati oħra dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet. L-emenda numru 6 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet l-emenda seba' favur kontra astenzjonijiet maddiċ emenda numru 8 favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 9 favur kontra astenzjonijiet maddiċ kompromess B favur kontra astenzjonijiet għaddiet Nxat li rridna nċekjaw bel, le, mela kompromess ċe favur kontra sanzjoni ta' dit. L-emenda 19 f'żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astenzjoni ta' dit, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet ma' ditx. L-emenda 20 dak favur kontra astenzjoni ta' dit. Emenda 22 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, emenda 23 favur kontra Skużawni, tan xista naqra. Emenda 21 favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet naddu issa l-emenda 23 favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 26 favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 25 favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 27 issa favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ naddu issa għal kompromess Kompromess de, dawk favur, dawk kontra stanzjonijiet. Għaddit l-emenda 30 favur din emenda orali iżda l-kol kemm aħna nafu dwar dawk favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet. Emenda 31 dawk f'żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet. It-tieni parti għandu il u ukoll to it shareholders and other stakeholders allura qed nissuġġerixxu li nżidu l-klim where appropriate bl-Ingliż fejn u xira. L-istess emenda żgħat l ewwel dawk favur kontra astenzjoni ta' dit. Hemm xi ħaġa li hija ngassata hawnhekk ma nistgħu nagħdu immedjatament element 36 dawk favur daw kontra astenzjonijiet ma ddiċ 37 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ 34 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ 33 favur kontra astenzjonijiet għaddit 35 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ 38 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 6, favur. Le, anzi għanna xaħġa li tkun adottata u hekk. Mela l-emenda 39, favur. Iva, u għek għandna sempliċement emenda orali min-naħa tar-rapporter. Emenda 39, favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 41, emenda orali Dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 42 illi hija f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet m'għaddietx. Erba u erbajn għanna emenda orali dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. 46 dawk favur kontra astenzjonijiet m'għaddietx. 47 favur kontra stanzjoniet maddiċ. Kompromess E dawk favur kontra stanzjoniet għaddit. Issa naddu għall-emenda 50 dawk favur kontra astenzjoniet għaddit, 51 dawk favur kontra stanzjoniet għaddit, 52 emenda rali favur kontra astenzjoniet għaddit vot elettroniku fuq eh, il-rapport taħħari. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa 26 favur, 5 kontra u 5 l-astenzjoni. Grazzi ħafna u proset l-rapporter. Nixtieq nfakkar il kulħadd li wara din il laqgħa tal-kumitat hemm il laqgħa konġunta mal-Afko mis sitta u nofs sa 8 illi ħasse fis-sitta 2-6Q2 fil-building Jan. U wissa ħanaddi lil Theodor sabiex ikompli u jmexxi laqa.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 ma tagħmlu wis storbjet fadlina naqxol x'namlu hawnhekk aħna ġifieri jekk permettu ippermettulna nkomplu. Nistgħu jekk jogħġobkom nibdew biex xogħol tagħna għandna punt fuq l-aġenda li hija l-rapport ta' opinjoni min-naħa tas Sinjura Alena Bazescu dwar l-ordni ta' sekwestru Ewropew għal kontijiet bankarji ħanaddi minn l-ewwel sabiex nisimgħu lis sinjura Bazescu sabiex tippreżenta l-abbozz ta' opinjoni tagħha. Please be quiet, please. Uh, thank you, Chair. Uh, dear colleagues, uh, this regulation proposed. Grazie ħafna, Sir President. Iva, dan għandu għan kompless regolatorju bilan li nistabilixxu proċedura waħda sabiex aħna nwaqfu il kont il-kontijiet bankarji. Din hija alternativa għal proċeduri nazzjonali u ħat permetti li fil-fett ikun hemm il-possibilità li aħna nwaqfu trasferiment minn kull bank kont tal-bank fl-Unjoni Ewropea bħalissa l-suq intern jagħti possibilità li nagħmlu trasferiment eh, ta' fondi mill-ewwel minn bank għal ieħor u b'dak il-mod aħna nistgħu nevitaw illi jkun hemm ħlas li ma jitħallax faqtu. Pero aħna għedin naraw li dan l-istess ħaġa rridu namlu anka għal-banek barra mill pajjiż il kredituri jista' jkollu diffikultajiet sabiex jidentifika d-dettalji tal-bank speċjalment f'kuntest skonfinali. Dan ir-regolament jista' jippermetti li aħna nwaqfu trasferiment minn dawn il-kontijiet u r regola tapplika għal fażi ta' qabel il-proċess qudiem il-qorti anke qabel ma jina ta' titlu ta' nfurzar jina fl-opinjoni, fl-appozz tal-opinjoni rippreżentajt 27 emenda minna tiegħi ħalli bekk aħna jkollna iktar abbozz preċiż kemm il-perspettiva ekonomika u anke legali. Lan tiegħi kien li jiena nara li hemm iktar bilanċ bejn id-drittijiet tal-kredituri sabiex jirkupraw mid-dejn u għalti raġuni naħseb li din kienet importanti sabiex nipprevjemu abbużi possibbli jiena ma ħsibx li kienu biżjed l-elementi li kienu qed jiġġustifikaw l-ordni ta' preservazzjoni l hekk jiena qed nissuġġerixxi permezz tal-elementa numru wieħed sabiex aħna nipprovdu sigurtà li għandha tkun stabbilita mill-qorti kompetenti. U bl-istess għan fl-emenda 13 jina għet niproponi bosta kriterji sabiex għana nistabilixxu il-kriterji ta' talbit kontra dak illi e, irrit ħallas il-flus. Fil-numru 3 aħna għedin nitkellmu fuq mill e, iskop tal-twaqif tal-kontijiet u fit-test aħna għanna biss l-ideja li nistabilixxu s-sigurtajiet ħalli bekk eh, dan ikun konformi mal Madreti li 83 36 jina xtaqt li niċċara l-iskadenzi li kienu proposti għad raġuni jena proponejt illi aħna naraw illi fil-ġranet 15-18-19 aħna nipproponu dawn il-ġranet u bl-emenda 20 jina t-nejt u koll li defendant ikun eh, informat f'ġurnata. Bl-emenda 4 jina nixtieq niċċara l-element li jistabilixxi dimensjoni transkonfinali ta' każ partikolari waħna naħsbu li għandna bżonn definizzjoni preċiża ta' kwistjonijiet li għandhom implikazzjoni transkonfinali u naħseb li huwa utli wkoll li aħna nistabilixxu moviment minn ta' dawn il-movimenti għandhom ikunu analizzati. L-emenda 21 u 22 ibidlu l-artiklu 26 li fil-fatt jirreferi għall eżekuzzjoni tal-ordni tal-preservazzjoni u l-paragrafu 4 tat test oriġinali naħseb li mhuwiex biss ċar biżżejjed meta aħna qegħdin nitkellmu fuq rata tal-kambi jiena nixtieq nirreferi għal każijiet fejn il- munita tal-kont hija differenti minn dik il-munita tal-ordni tal-preservazzjoni. Fl-emenda 22 qed nipproponi li l-iskambju għandu ikun operat mill-bank u naħseb li dan ir-rata ħad tkun ir-rata tal-bank uffiċjali fejn il-kont tal-bank aħna nixtiequ niżguraw illi hemm l-alternattiva tar-referenza tal-Bank Ċentrali Ewropew li kollox huwa kkalkulat f'mod murali u li huwa bbażat fuq il-rata tal-kambju ta' kuljum tal-Bank Ċentrali Ewropew. Għalla bl-emenda 21 għall-artiklu 26 ħaddin nippruvaw niċċaraw is-sitwazzjoni fejn il-valur tal-assi u l-ammonti li huma speċifikati fl-ordni ta' preservazzjoni jiena nista' ngħid li l-bank irid eh, jiddetermina l-ordni ta' dan l-ordni jiena nixtieq ukoll nagħtikom xi ftit dettalji prattiċi minħabba li l-iskadenza sabiex tressqu l-emendja tkun 12 ta' jannar f'nofsinhar aħna niddiskutu il laqgħa fil-kumitat li ħassir fit-28 ta' frar u jiena nistenna bil-ħerqa l-kummenti tagħkom, suġġerimenti tagħkom u nixtieq insarħilkom raskom illi jiena ħankun disponibbli sabiex niddiskutihom magħkom. Grazzi. Grazzi ħafna sa nisimgħu lis-sur Bullman l-ewwel kjoġbu. Grazzi ħafna, sur President. Grazzi ħafna wkoll ir-rapporter jiena naħseb li jassu intern dinja dan huwa regolament importanti ħafna li qed nippruvaw aħna nadottaw aħna rridu nieħdu billi dawk li fil-fatt għandhom talbiet iridu fil-fatt ehm, jaraw illi ikollom tweġiba għat-talbit tagħhom u jiena naħseb għal din raġuni importanti li l-Kummissjoni tressaq proposta resqad din il-proposta ta' leġislazzjoni u aħna nixtiequ li nkunu kemm jista' jkun kostruttivi speċjalment fil-proċedura li eh, bija proponiet il-rapporter li aħna nimxu aħna naħsbu li fid-diskussjoni importanti ħafna li naraw jekk hemmx il-bilanċ li huwa daqshekk importanti min-naħa għal dawk li għandhom it-talba u jixtiequ li fil-fatt jimxu b'din it-talba u l-bilanċ ukoll għal dawk li fil-fatt tumbat il-kont tagħhom ħajkun ħajsofri xi danni u anke fuq il-livell transkonfinali aħna rridu dejjem naslu fuq il-parti l-iktar dajfa tal- ta' dawn il-kontratti korporattivi pal per eżempju l-konsumaturi li mhux dejjem ikollhom l-istess possibiltajiet sabiex huma jiġġieldu għal jħarsu lilhom infushom permezz ta' dmirijiet u drittijiet ta' ħamina naħseb li jista' jkun hemm ċertu e, problemi li aħna fil-fatt nirtiraw xi flus minħabba l-ispejjeż u rridu naraw li dan ikun koerenti mad dispożizzjonijiet legali ħalli naraw li dan kollu jkun irregolat fis sistemi legali ħalli bekk naraw li e, kulħadd jassumi responsabilta jiena nixtieq li nkunu konstruttivi ħafna u nixtieq li aħna fil-fatt irresqu l-emendi tagħna kostruttivi anke viżavi il-rapport u mbagħad nimxu minn hemm grazzi. Uh, there is somebody who uh, wants Hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem fis-sem Sinjura Gular? Jekk le, Sinjura Trixek nixedda, is-Sur Gigol jekk jogħġbok. Fil-qosor ħafna jiena nixtieq nirringrazzjak ħafna tar-rapport u ma nixtieqx li nirrepeti dak illi diġà intqal u għal din raġuni jiena naħseb illi din dan huwa element meħtieġ ħafna u siwi sabiex aħna nirrealizzaw u nimplementaw sew is-suq komuni u aħna naħsbu wkoll ir-rapport huwa wieħed tajjeb u aħna wkoll nappoġġjaw id-direzzjoni ġenerali li fiha sejjer dan ir-rapport iridu niżguraw illi aħna dejjem ħajibqa' jkollna l-possibilità li fil-fatt aħna nkunu nistgħu Eh, ikon iktar sigurta u jista' jkollna wkoll bosta elementi li mexxuna f'din id-direzzjoni iżda aħna nistgħu ngħidu li kuntent id rapport grazzi. Uh, Thomas Handel is not here. Grazzi. Aw. Ħadd ieħor li intervjeni? Sur Gozes. Sur President. l-rapporter xaqdir għamlet xogħol eccellenti u l-grupp tal-PPS e gur se jappoġġa. Thank you. Grazzi. ma nafx s sinra Bazesku tiġġiet xi xaħġa. Ma tridx t nistgħu nistawna l-punt naċta jannar f'nofsinhar hija l-iskadenza l-emmen. Draft of Opinion Report regarding e- Issa naħdu għal eh, rapport annwali 2010 fuq li IB Mr. Kamal. Grazie ħafna, Sur President. Kif forsi tafu wieħed mill-prinċipji tal-grupp tal-ICR u li niżguraw li niprovdu valur eh, għal eh, flejjes għal ċittadini Ewropej qed nara li l-kollegjatiet bismu u trasparenza li ħaġa li l-ħodor żgur jaqblu magħha wkoll. U naħseb da sit affarijiet li nużver naqblu fuqha. Paskalu jiena tridu nara fuq ix naqblu. Però kważi wasanna. Nibda bil-prinċipju li eh, ċittadini tal-Unjoni Ewropea għandhom ikun fuq ix-qed jintefqu l-flus tagħhom l-istituzzjoni Ewropea għandhom ikunu trasparenti kemm jista' jkun. Il-kważjoni tal-arranġament finanzjari tal-Unjoni Ewropea bżonn jisaħħu u stati membri jekk għamlu ftehmiet flimkien anke fiħdan f'kontest ta' IMF. Ntajjeb il-daw l-arranġamenti wkoll ikunu eh, ma jkollhomx noqqasijiet. Kemm għadewx nimma tal-qorti tal-awdituri taw eh, eh, il-barka li l-budget eh, Ewropew fil-Komitat Ekonomiku mżon niżguraw l-attività tal-IB jkunu konformi ma l strategi Ewropa 2020 u barra minnek ma jidduplikawx ix-xogħol tal-IBRD li e IB għandu jiprovdi l-Parlament Ewropew b'informazzjoni fuq il-liabilities u l-riski u dan sabiex nilħu trasparenza kif nishtiqu u li IB kollin tkun konformi mal plan plaza l-tlieta mżon ikun hemm hemm stress fuq li IB sabiex eh, l-affarijiet jimxu kif suppost il-self mill li IB għandhom kunu pubblikati fuq sit elettroniku u li IB għandu jkun ċar fil pozizjoni tijaw fuq strumenti finanzjari innovattivi fid-dawl tal-iżviluppi fiż-żona euro. Wet mill kwistjonijiet aktar politiċi fej li IB għandu tifoka l-isforzi tagħha u ħaġa li nixtieq anka nisma' l-opinjoni tagħkom fuqha. Jekk forsi li IB għandu xi foka aktar fuq demokrazija emerġenti nittamaw tal-Mediterran pero din nħallija fidejħa tiħor sabiex jesprimi ruħu fuqa. Naf il-kollek reali eh, da staġnata minħabba il-settur bankarju li dun iżguraw li li IB għanda tamil da kulli tista sabiex ti kontribwixi għad kabir ekonomiku jgħan iżguraw li l-pozizjoni tal-IB tkun stabli meta għet il- responsabilitajt li għadna l-Stati membri, jemżon ikonna trasparenza, unni tamma li ħafna mill-kollegi, mill-gruppi differenti, jistaw jgħablu ma dal-prinċipi, grazzi. Thank you, Mr. Kamal. We have only one shadow rapporteur. Għanna shadow rapporteur wahda biss, Signora Krezza. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Grazie ħafna. Sir President. Nirringrazzja l-Sur Kamal l-ewel għal sibiet li qasammana u kistant li qajjem naqbel ma' miri tijaw. Aktar trasparenza fuq li għajbi u jiena naqbel ma' dak li eh, jgħid dan abbozz, efficienza, koordinazzjoni mal-budget komunitarju u fondi strutturali dawn xtaqt nifokka l-aktar fuqhom sabiex nilqu l-miri tagħna. Kif ukoll alfa l-falfa ġifieri li prilej ħaġa importanti. Jiena wkoll naqbel mal-mod kif saħaq fuq il-punt ta' li e IB u x-xogħol fuq nofsenar tal-Mediterran. Għan punt li t-tres tresaq minn darba, pero għanna u wkoll il-miri. fuq l-efficienza tas swieq u l-banek u kol xtaqt nisħa ġerri minn programmi l-oħrajn, Jasmine, Jessica wkoll. Dawn huma kollha programm importanti għaliex jagħtu l-possibilità illi niprovdu finanzjament l-intrapriżi żaru medji u il-politika strutturali politika ta' koordinament. Dawn permettu l-kumpaniji sabiex ikunu finanzjati brabta mal-ekonomija reali U dan punt importanti ħafna wkoll. Fuq l-estensjoni għal kumpaniji fin-nofsinhar tal-Mediterran li ħu gost li sur kamal sema dal-punt. Kif diġa qed irridu nisqu illi għandna esperjenza twila fil-kooperazzjoni mm, Ewro Mediterranja, għanna kull irbijiet tal-dinja rbija u wkoll toġobna l-koordinazzjoni li semma s-Sur Kamal ma' l-IBRD. u li u koll fisser ħidma fin nofsinar tal-Mediterran, dawk kienu l-punti xtaqt nressa, grazzi, grazzi ħafna. Hemm iktar fil-faċċa daw reporters. U nistaqsil is-segretarja biex jirranġali l-affarijiet għax lix Da mux miktubin fuq karta li għandi għoddimi. Edinte, in primul rând ar vrea să-i să mulțumesc domnului Cam. Grazie, Leoned, grazie l-Sur Kamal. Alla bozz li ħejjenna. U staqt najdlu l-grupp u kol ċittadini Ewropej jiedu xaġalura mill-flus li nonf u kol l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tkabbir ekonomiku bbażat fuq investiment fl-edukazzjoni, riċerka, infrastruttura, innovazzjoni u l-IB jista' jkun fattur u għodda lina sabiex noħorġu minn di kriżi ekonomika li nsabu fiha. Għal daqstant, l-ekkim sejħa Project Bonds suppost provdu finanzjament supplementari suppost ikun operattivi mela kemm jista' jkun. Jiġifieri qabel il-periodu budgetarju 2014-2020. Xtaqt ukoll nesprimi s sodisfazzjon tiegħi għad deċiżjoni tal-EIB li tipprovdi assistenza teknika lil dawk l-istati membri li għandhom problemi fl-użu u Eh, l-assorbiment tal-finanzjament Ewropew naħseb idea tajba u din tista' tappoġġa dawk il-pajjiżi fl-isforzi tagħhom għal żvilupp. Punt ieħor li naqbel miegħu ma' rapporter jitratta l-banek u politika ta' trasparenza. Ħaġa tajba li fl-2010 li IB adotta sed ġodda prinċipji li jitrattaw trasparenza. Naħseb li għanna jkonna rapporti u għammetali soċjali publikati qabel ma jiġu approvati. Nishti u kol, nisbdilkom l-attenzjoni għal ħtieġa illi ikun hemm valutazzjonijiet indipendenti fuq il-ġurisdizzjoni fejn bank eh, jiżvolġi l-attività tiegħu dan sabiex niġġieldu eh, flows finanzjarji illeċiti u eh, nistenna bil-ħerqa kooperazzjoni siħa ma' Sur Kamal u kolli oħrajn fuq dil kustjoni Grazzi, Sur Kurtas. Nadu Sur Silakakis. Thank you. Grazzi, Sur President. Jina u kol, xtaqna ringrazzja l-rapporter għal bitċa xogħol tajba ħafna u kol naqbel ma' dak li għanna fl-abbozz <laughs> Għan nixtieq nżidu xi punti oħra dwar xista jgħamil li IB u anka assistenza minna tal-Unjoni f'dan il-kontest ta' IMF dawn il-pajizi l-affarijiet inbidlu qed nitkellmu dwar situazzjoni ekonomika differenti u l-problema prinċipali li qed jiffaċċaw issa i li jiġbdu l-investiment u l-fiduċa li IB jista' jgħinna bħala partner f'investimenti f'dawn il-pajjiżi. Għaliex dan ser jgħin niksbu lura fiduċa illi hija ħaġa bażika sabiex il-programmi ikunu ta' suċċess u dan għandu jsir mara kemm jista' jkun għaliex investimenti ġodda f'dal-pajjiżi fejn għandek numru kbir ta' nies qiegħda huma utli. U wkoll huwa messaġġ li programmi mixjin il qudiem għal fażi suċċessiva. It-tieni ħaġa li għandna nsemmu aktar fuq medda twila ta' żmien li li issa li qed eh, nibnu unjoni fiskali illi eh, hija aktar riġida dak għandu x'jaqsam il-mezzi eh, li għandhom l-istati membri hemm bżonn illi li IB taqdi l-wol f'reġuni illi Umma maqbuda f'ċirku vizzjus ta' investiment baxx, produttività baxxa, innovazzjoni baxxa. Għaliex Bħiġ ta' pajizi, specialment fi żmien ta' diffikultajiet ekonomiċi, m'għandhomx ħafna strumenti għad dispożizzjoni tagħhom. U meta għanna xokka simmetriku fil-laqda monetarja illi jħalli effetti differenti fl-Unjoni u anka fil-periferija tagħha fejn l-ekonomija ma jkollix l-istess karatteristiċi kollu bżonn strumenti sabiex eh, dawk li nqabdu s-sitwazzjoni ta' staġnar joħorġu minnu. Dan ġara f'ħafna stati membri u l-IB għandu li jerġa' jirrifletti skont dawn il-linji li xfuq medda twila ta' żmien irdu ngħinu reġuni pajjiżi sabiex nippromuovu l-kompetizzjoni, innovazzjoni f'pajjiżi u reġuni fejn m'hemm strumenti oħrajn. Grazzi. Thank you. Uh, before asking the representative of EIB to take the floor, I'm asking if there is somebody. Għaw iktar interventi fil-fattaw, Jina xedow, għan intervjeni pala xedow mill-grupp tal-ħodor. Il-grupp tal-ħodor għadu għal-qalbu ħafna, il-kismet tal-EIB, għalix aħna edin naħdmu sabiex nsibu kif l ib jista jaġiċi blaqwa mod possibli. Nixon konna fuxni il pozizjoni l-EIB għal-rigward ta' Bazil tlieta. U kol, jekk fit-test kif inhom abbozzat illum hemm xi ħaġa tista' toħloq problemi l-banek f'kontest ċertu attivitajiet u misinit speċifiċi l-daqsant Klemendi ħankunu qed nistaqsu mistoqsijiet fuq affarijiet li smajna mir rapporter Jew li IB għandha tiżgura illi jintlaħqu l-obligi ta' Basel tlieta għal daqstant nixtieq nissimgħu x'inhi l-opinjoni tal IB dwar dan. It-tieni meta niġu għal kapital tal ib nafu hemm ċertu evoluzzjonijiet dak li ġara qabel kriżi dak li qed jiġri issa u l-kol kemm aħna rridu niżguraw li l ib ikollu l-kapital dal-kontest ta' Unjoni Ewropea speċjalment minn niġu l-investiment. L-investiment għadu jkun konformi mal-miri fit-trattat u anka mal-miri tal-istrateġija 2020 meta niġu għall-emendi politika dwar l-enerġija din hija diskussjoni li għadha d-dejja bejnietna bejna u li għajbi hawnhekk rridu niżguraw e li dokumenti li stabilixxu l-linji gwida ta' politika tal-enerġija jkunu konformi mal-miri tal-Unjoni Ewropea mod partikolari il-miri għal-klima għal-2050 li ġdan jista' jiddetermina l-għażla dak xaqsam it-tip ta' investiment illi se jsir milli għajbillu. Grazzi. Grazzi. Hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem? Jekk jogħġbok, is-sur Gużi. Grazzi, President. Għandi mistoqsija xirressa, iżda ma nafx jekk ir-rappreżentant tal-IB jistax u jieġeb, jekk jista' nkun grat ħafna leħ. Fil-kapaċità tal-EIB, il-mandat tagħhom naħseb l-kapital tal-kapacità tal-EIB ma ntużax fil-milja kollha tagħha u jekk għandkom x'moħħkom li tagħmlu xi ħaġa f'sitwazzjoni tant imwera. X'inhuma l-possibilitajiet li qegħdin taħsbu li tużaw bħala mezzi x'se tagħmlu biex tagħmlu xi ħaġa dwar dan? X'inhi l-kapaċità għall-azzjonisti biex jifilħu għal talba oħra l zida fil-kapital? Grazzi. Rappresentant tal-IB, jek joġbok, naddilek il-mikrofonu. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi ħafna l-rapporter u l-MEPs kolla bil-punti importanti u relevanti li jagħmlu. Ħadna nota tagħhom u nilqaw koll dawn il-punti biex nmexxu x-xogħol tagħna l qudiem Fil-qosor biex nsemmi l-punti l-anin importanti li tqajmu llum fuq il- rendi kont li rrit jaddu nafu li li IB f'dawn l-ħar 12 sena għamel dan il-punt priorità f'dan ir-rigward għamilna abbozz ta' MOI bejn l-EIB u l-Parlament biex ikun hemm struttura għal dan ir-rendikont u nittamaw li nistgħu ntemmu dan il-punt fil-bidu tas sena d-dieħla. Jiena Sur President wedejt lill-Kumitat Kont li ħammexxu fil-kmini s-sena d-dieħla rapport fuq l-implementazzjoni tal-istrumenti finanzjari, l-esperjenza li għanna ma dak li nkiseb, eccetera, eccetera. Għallek kollox miexi f'din id-direzzjoni. Fuq it-trasparenza, memx għalfejn qed nirreferi għal politika ġdida li ġiet ippubblikata wara konsultazzjoni twila, kif ġie indikat, nittamaw li dan jissodisfa r-rekwiżiti li kien hemm. Iżda ovvjament aħna miftuħa għal kwalinkwa titjib iktar li jista' jsir. Fuq il-politika li semmit, Iva naħseb li għanna nifukaw l-attivitajiet tagħna fuq l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea tal-2020. Kabbir, intelligenti, inklusiv u sostenibli. Fuq dan għanna naħdmu u l-bord ta' diretturi ħadem propju fuq dan rigwartu provaħ. Speċjalment fl-aspet finanzjarju tal-AIB, r-wol tiegħu iva żminijiet huma diffiċli, situazzjonija waħda komplessa, aħna bħala sustanza nqisu bisħieħ bazel tlieta tant li hija parti mill-attivitajiet tagħna maħniex bank kummerċjali, m'għandniex depożiti ta' klijenti, self min-naħa tal-konsumaturi, eċetera, l-affarijiet għalhekk jiġu indirizzati b'mod differenti, iżda xorta waħda rridu nqisu il bażel tlieta permezz tal-Kumitat tal-Awditjar tagħna ukoll. U bħala regola, bħala parti mit-trattat u l-ambjent legali, aħna nqisu dak li hemm fid-direttivi u għalhekk qed nistennew li jkun hemm progress b'dan bid-direttiva tas CRD. Fuq il- fuq it-tletajiet nixtieq nistabilixxi x'in huwa tletajiet għalli IBM, tlet fatturi. Is-saħħa tal-azzjonisti tagħna, il-kwalità tal-portafol tagħna u il rejxu finanzjarju tal-kontijiet tagħna. Waċar li hemm ftit li nistgħu nagħmlu fuq rigward is-saħħa tal-azzjonisti tagħna u hawnhekk imbatu bħal kwalinkwa entità tal-euro bħalissa. Fl-istess ħin il-kwalità tal-portafol tagħna għadu wieħed tajjeb ħafna u b'dan irrid ngħid li ma sofrejna l-ebda telf, l-ebda tnaqqis importanti speċjalment fil-qasam ukoll tal-watchlist tal-iktar każi diffiċli huwa limitat biss għal xi wieħed jew 2 fil-mija u għalhekk sodisfatti ħafna dwar dan u anke l-aġenziji huma sodisfatti. Il-punt huwa li meta naraw il-kwalità ta' tal-azzjonisti tagħna li qiegħda tonqos l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu ovvjament iħarsu lejn ratios finanzjarji u għalhekk irid ikun hemm aktar kapital biex jagħmlu tajjeb u itallaw il-keffa tal-misin il fuq favorihom. Issa rridu naffaċċaw ħajja ġdida, rridu nqogħdu attenti ħafna minħabba din is-sitwazzjoni għaliex jew ħanżidu r-riżorsi tal kapital tagħna jew inkella ħannaqsu s-self tagħna. M'hemm l-ebda alternattiva għal dan, ir-ratio pala numeratur u denominatur huwa importanti, rridu nindirizzaw dan u għalhekk il-pjan korporattiv tal-bank wera li jekk innaqsu l-livell ta' self aħna ħnimxu l-qoddim f'dawn it-tliet snin li ġejjin u dinija xi ħaġa kemm xejn ħażina minħabba rwol li għandna x'naqdu għaliex ħanaqsu l-kapaċità ta' self tagħna. Barra minn hekk nix insemmi l-importanza li nistabilixxu strumenti finanzjarji flimkien mal-budget Ewropew għaliex hawnhekk hawn nistgħu ninserħu fuq kapitali, fuq risorsi kapitali oħrajn għajr il-kapital tagħna. Għaliex jekk nitolbu l-kapital mill-azzjonisti tagħna bħalissa huwa minn diffiċli diffiċli li dan jimmaterjalizza għalhekk hemm bżonn ta' rizorsi budġetarji ġodda bħal pereżempju kif issemma fir-rigward il-każ tal-Project Bonds. Huwa każ tipiku fejn nippruvaw nużaw ftit mill-budget tal-Unjoni Ewropea biex bekk nimmassimizzaw il-riżultati tagħna. Għan passan nixtieq insemmi li l-abbozz tal-opinjoni tagħna hija ninqarbu l-project bonds u l-euro bonds, da nitlobkom ma tagħmlux dan għaliex dawn huma żewġ affarijiet, il-project bonds huma maħruġa mill-kumpaniji privati biex jappoġġaw l-investimenti u l-euro bonds huma kompletament differenti u rek ma jgħodux f'dan ir-rapport tal-EIB fl-opinjoni tiegħi. Kemtejn fuq il-Mediterran, aħna għadnu għoddu attenti ħafna b'sebajnejn bardak li jiġi fil-reġun, iżda ma tkun sorpriża likom li tajdu li rizultati riżultati tagħna din is-sena ser ikunu ħafna inqas mill-istennijiet tagħna dan għaliex is-sitwazzjoni politika fil-pajjiżi konċernati ma tippermettinix li jkollna interlokuturi biex bekk inwetqu il-proġetti u s-self li aħna nixtiequ li jkun hemm. Din mhix ħaġa speċifika tal-EIB għaliex kollox l-istess japplika għall-istituzzjonijiet finanzjarji li operaw f'dan ir-reġun. Dan ma jfissirx li misser nżommu mal-impenji tagħna bħalma ħadna f'Dovil biex inselfu minn tal-inqas 6 biljuni fir-reġun sal-2013 iżda qed isir dejjem aktar diffiċli u ta' sfida sakemm is-sitwazzjoni politika tikkalma ftit il-pajizi tal-programmi bħalma semma sur skila kakis dan huwa importanti ħafna lina aħna qegħdin għattaw ħafna enerġija u ħin diskutu ma' Digi Reġo b'mod partikolari kif nistgħu nsibu l-aqwa mod biex naqdu l-fondi strutturali eżistenti li xi kultant xistaw jintefqu jistgħu jintefqu mal-kapaċità ta' self tal-EIB. Forum ta' Eh, sim ta' riskju u garanzija riskju li kuna beneficju għal pajjiżi stess biex bekk l-affarijiet jiġu implementati u biex bekk il-EIB ikun jista' jsellef aktar. U għalhekk fisem il-Parlament Ewropew u l-Istati Membri kalla jrid is-sena d-dieħla nkun nistgħu nimplementaw dan l-approċċ. Fuq l-enerġija, iva, nisimaw dak li qed tajdu b'seba' għajnejn fuq dawn l-affarijiet l-aħħar riżultati li għanna huma li 75% ta' self l enerġija tagħna huwa l-enerġija li tiġġedded li nemnu li huwa riżultat tajjeb relattivament. Nixtieq nammetti li hemm 10% ta' proġetti tal-enerġija ta' kombustibli ġejjin mill-fossili li sfortunatament huma dawk li huma neċessarji assolutament biex iżommu s-sigurta tal-enerġija f'ċertu zoni fejn m'hemmx alternattivi. Nista' nsemmi pereżempju li fil-Ġermanja il-programm li neħilsu minn nuklear ma jistax ikun kopert mill-ewwel minnu fih mill-enerġija li jġeddu. Għalhekk hemm bżonn ta' phasing in sakemm nilħqu programm favur l-ambjent 100%. Mistoqsija biex niċċara, jgħid il-President, inti għat li l-Project Bonds ħajnħarġu minn kumpaniji privati ser tkun ir-rabta għalhekk bejn l-EIB u dawn il-project bonds. Jekk joġbok. Grazzi President, grazzi ta' din l-opportunità biex niċċara l darboħra dan il-punt. Skema fundamentali tal-project bonds għaliex meta proġett fit trasport l-enerġija jew telekomunikazzjonijiet meta jiġi implementat dan jiġi implementat minn sobija privata u pubblika, PPP. U għalhekk il-kumpanija tal-proġett tista' tkun mezz għal proġett jew inkella kumpanija għal kostruzzjoni tkun tittiġbor il-fondi u x'jagħmlu. Ma jkollhomx kwalità ta' kreditu jew rating permettu li ngħid li jkun qoli biżejjed biex ikun attrajenti għal monti ta' riżorsi li hemm fi rigward il-fondi u kumpaniji tal-assikurazzjoni u riżorsi privati fis-suq li jkun investit biss bonds ta' kwalità għolja u rating għoli. U għalhekk aħna bħala AIB ħriġna b'din l-idea li permezz li natu self subordinat li jkun livell baxx li jekk jintlaqat ħażin jintlaqat ħażin hu qabel ma jinħarġu l-bonds bekk nżidu l-livell tal-bonds u nsaħħuhom. Sal-livell li jkun ta' żewġajiet pereżempju fejn investituri istituzzjonali jkunu interessati li jibdew jixtru. U dak huwa l-approċċ tagħna fir-rigward is-self subordinat li permezz tiegħu nistgħu immexxuh grazzi għal budget tal-Unjoni Ewropea dawn il-tlet tripis. Nishten nisħaq li bħala medja berba jew 5 miljun budget tista' twassal għal 20 miljun self subordinat mill IB li jippermetti madwar 100 miljun bond għal proġett li jkun jiswa 150 miljun. Dawn ovvjament huma ċifri medji iżda jtik l-idea tal-effett Eh, li jistajwa kollu dan l-approċ. L'aqwa ħaġa importanti hija li l-bond edem minnaħa tal-kumpanija privata. Issa naslu għal rapporter jekk jarrit jgħid kelmtejn l-Onorevoli Kamal. First of all, thank you very much. L-ewwel grazzi ħafna nixxedew rapporters u daw kollha li tkellmu, speċjalment li IB. Nilqa ħafna mill-punti li għamlu, iżda nħares il-qudiem għal xi emendi. Is-Sinjura Krazza fuq il-xtut tal-Mediterran minn iċċert dwar il-punti. Ma nafx jekk hemm xi ħaġa li ma naqblux dwar iżda jekk hemm permetti eh, li l-bok biex tajli. Ma u don ħares il qudiem biex kolli l emedi minna ħatijak u koll importanti li nżommu f'moħna l idea tal-kumpaniji ta' pajjiżi li għandhom sem fil-programmi u qed nistenna emendi minn hemm. Sur Kanfan, passoltu naħdmu flimkien, nisbdu ħabel wieħed u jien interessat biex nisma minn għandek jekk għandek xi emendi biex naraw jekk li bi għandu xizom ma' rekwiżiti tal-bażel tlieta. Ma nafx jekk fim sow, nistgħu għom iktar tard jew inkella niddibattuhom. Jiena toġobni kemm xejn l-idea li nħeġġu l-enerġija li t-ġeddet u għalhekk napoġġa. Nasab li kustjoni li tqajjem is-Sur Gozes tqajmet ukoll fil-Parlament tar-Renju Unit minn membru parlamentari tar-Renju Unit fir-rigward ir-responsabilitajiet tal-Istati membri meta jkun hemm sejħa għal kapital. Xi kultant tista' jidher li f'żminijiet diffiċli m'hemmx ammont realistiku x'nistgħu nistennew u naħseb li din hija xi għandna nindirizzaw. U fl-aħħar l-idea tal-project bonds Naħseb li dinija kwistjoni li tonatu ħarsa leja, forsi mhux dan il-kuntest, iżda fuq il-medda twila ta' żmien li min jintlaqat ħanżin min ħajkun l-ewwel min ħatkun l entità li se tintlaqat l-ewwel ħażin, min ħajħu ħajiflaħ għal din id-daqqa. Rridu niżguraw li mhux il-konsumaturi jkunu l-ewwel li ħalsu qares f'każ ta' bżonn. Nħares il-qoddim mal emendim mal-diskussjonijiet ma' shadow reporters u mal ib u nistenna l-kommenti minn ħatakom. Grazzi. Thank you very much, Mr. Kamal. Grazzi ħafna sur Kamal. Issa naddu għall-aħħar punt tagħna fuq l-aġenda. L-ewwel għandna l-iskambju ta' femijiet fuq l-aċċess għal servizzi bankarji bażiċi. Rapporter huwa Sur Jurgen Klute u nadilu l-kelma jekk Ja, vielen Dank. Grazzi ħafna nixtieq nara jekk Nirxajna xili li xortu għahda namlu il-prezentazzjoni ħan prova il sujġet ta' inklużjoni soċjali fil-fatt diġà diskutajna bejn il-koordinaturi, il komissjoni f'dak fil-fatt. Rajna illi rrid tipprova tħejji l-opinjoni tagħha u ħarġet suġġeriment fit-tlieta tal-Lulju. U skont dan is-suġġeriment wara sena ħajkun hemm analiżi mill-ġdid ħalli naraw jekk l-istati membri għandhomx u mhux qed joffru aċċess għall għal-klient, għal-konsumaturi kollha, jekk irna xillom jagħmlu dan, dan għandu jkun analizzatu skontan skont dan is-suġġeriment aħna bejn il-koordinaturi f'temna li dan aħna ma nistgħux nħallu hekk kif innu iżda li aħna rridu nippreparaw opinjoni eh, leġislattiva kien hemm daqsxejn ta' diskussjoni dak iż-żmien mal-imkos da aħna mbagħad iċċarajna l-affarijiet wara wara anzi ftit ilu aħna rċivejna itra minnaħa ta', Surlina li kien il-ċerman ta' dan il-komitat u issa aħna iktar ċarezza fuq il sujġet u aħna nafu illi it-tmexxija ħatibqa' fidejn li jkun ta' kien xaqsam dan ir-rapport iżda naturalment ħajkun hemm kooperazzjoni iktar intensiva mal-imko. Issa dwar il-kontenuti jiena nixtieq ngħid illi aħna għandna naraw illi l-aċċess għandu jingħata mill-perspettiva tal-ikom, mill-perspettiva tal-regolamentazzjoni finanzjarja u tal-banek u jiena naħseb illi rridu naħdmu fuq il fat li dan ikun obbligu illi jkun impost fuq eh, il-banek kollha għalmenu fuq il-prinċipju li aħna naraw li huma jaffru dawn is-servizzi lill konsumaturi u ehm, aħna rridu naraw jekk il-flejes u mhix għal u fil-fast dawn il-prodott pubbliku u huma il-banek huma l-amministraturi ta' dawn l-flejs. Għadin raġuni aħna rridu naraw illi naturalment il nis kollha jkollhom bżonn aċċess għal bank għal kont fil-bank. Irrelevanti jekk dan ikunx pensjonat jew xi ħadd li qiegħed qiegħed jirċivi appoġġ soċjali. Ġifieri mingħajr kont fil-bank bank wieħed ma jistax ikun attiv fuq livell ekonomiku għal din raġun importanti li aħna nobligaw lil banek li dan is-servizz ikun disponibbli għal kull ċittadin li joffruhom fuq l-iktar livell sempliċi. U għal raġuni jiena nixtieq li ngħid li jiena favur dan il-prinċipju mbagħad aħna nistgħu niddiskutuh dan anke fid-dawl ta' analiżi u diskussjoni iżda jiena naħseb ukoll li għanna naħsbu kol fuq il-fatt illi hemm bosta gruppi politiċi differenti li huma voluti iżda jiena naħseb li dejjem aħna għandna dan l-ispett ta' diskriminazzjoni li jista' jidħol fin-nofsa din raġuni jiena naħseb li anka dwar il-punt tal-Kummissjoni jiena naħseb li għandna nżommu dan il-punt illi fil-fatt irridu niftehmu fuq min għandu id-dritt għal dan il-kont tal-bank. Il-Kummissjoni qalet li naturalment kulħadd min għandu dan id-dritt dan naturalment eh, m'għandux għalfejn ikun ċittadin tal-Unjoni Ewropea biex ikollu kont fil-bank iżda għandu għalmenu jipprova li għandu residenza permanenti fl-Unjoni Ewropea. Issa dwar l-aċċess jiena naħseb anke l-aspett tal kompetitività din hija xi ħaġa importanti ħafna għal banek kollha f'ċertu pajjiżi anke fil-Ġermanja stess hemm ċertu banek illi huma parzjalment obbligati li jagħtu aċċess għall kont tal-bank anke ċertu ħlas, ista aħna nafu li hemm banek oħrajn li ma jagħmlux dan allura ma qegħdin nippruvaw naħsbu jekk jagħmilx sens li aħna nagħmlu dan l-obbligu Eh, fuq il-banek u jekk aħna fil-fatt naraw li hemm ċertu eċezzjonijiet aħna rridu niftemu bejnietna li hemm ċertu stati membri li qegħdin f'unjoni eh, ta' kreditu li dawn huma banek li huma magħluqin li wieħed irid ikun membru sabiex ikollu kont f'dak il-bank u aħna nafu illi kemm il-darba aħna diġà tkellimna matul ir-rebija dwar dan illi Awek, fil-kas ta' dispozizjoni li rridu jkun posti fuq dan tip ta' banek, aħna rridu nanalizzaw ħaniraw jekk jagħmel sens li nipponu dispożizzjoni fuq dan it-tip ta' banek. Fuq dispożizzjoni toħra aħna nafu li hemm ċertu banek li ma joffrux kontijiet privati u dawn lanqas ma naħseb li għandhom ikunu imtaqla b'din dan l obbligu li aħna bessi b'nintroduċu. aħna dan irridu niddiskutu fil-Belġju hemm sistema illi ikun hemm dan il-ħlas ta' bilanċ, speċjalment meta l-banek ma jkunux parteċipi bisħieħ u dan huwa wkoll alternattiva oħra illi aħna nistgħu nirriflettu dwarha. Il-banek dejjem qalu li jrid ikun hemm raġunijiet għal fejn wieħed ma jistax jingħata dan l-aċċess aħna fil-Ġermanja għandna lista ta' raġunijiet konkreti li huma definiti illi fil-fatt jistgħu iwaqfu u jiġġustifikaw il-fatt li klient ma ingħatax il-possibilità li jiftaħ kont fil-bank. U naturalment hemm bosta raġunijiet ukoll legali hemm ċertu dispożizzjonijiet f'kull stat membru illi għandhom dan il-għan, ġifiri jippruvaw waqfu illi jkun hemm iktar reati kriminali u li jkun hemm xi ħasil ta' flus u nkella reati kriminali oħrajn li huma marbutin mal-flejs. Jiena eh, dan il-punt li bosta banek ġifiri li ħafna drabi ħafna mill-banek ma jkunux jistgħu joffru aċċess minħabba ċertu raġunijiet speċifiċi. Id-definizzjoni tal-kont bażiku jekk wieħed jixtieq li jiddefinixxiha wieħed irid jgħid eżattament fiex jikkonsisti jekk ħajtieh isem tal-kont bażiku. Jekk kan toħdan l-isem għal din raġuni jiena naħseb illi fil-fatt dan insibu fil-suġġeriment tal-Kummissjoni. L-elementi prinċipali ta' kont bħal dan huwa għal dan huwa kont li wieħed ikun jista' jidaħħal flus u joħroġ il-flus il-kont li ma jkunx eh, ma jkollux possibilità li tkompli tiġbed anke jekk jispiċċawlek il-flus illi jkollok ukoll ċertu skadenzi f'dak li hu interessi u aħna fil-fatt nixtiequ li nkunu favur dan it-tip ta' kont, però dan rridu aħna li diskutuħ minħabba li hemm bosta banek li jiresqu bosta oġġezzjonijiet jekk pereżempju wieħed jara illi il-flejes jistgħu jittieħdu biss jekk wieħed jiġbed il-flus mill-magna din hija xi ħaġa nistgħu nagħmlu iżda aħna nafu illi mbagħad il-kalkolu jkun daqsxejn iktar tard minn wara li jinġibdu l-flus mill-magna din raġuni jista' jkun illi jinġibdu iktar flus milli hemm fil-kont. Allura dan huwa din hija problema teknika u rridu naraw kif ħanippruvaw insolvuha. U dan il-kont fil-fatt m'għandux ikun marbut ma' dawn il-prodotti aħna nafu li hemm ċertu elementi għal-banek aħna nafu illi fil-fatt hemm bosta offerti oħrajn jiena naħseb li fil-fatt dan mhuwiex l-aħjar mod kif aħna għandna nipproċedu jiena naħseb illi punt ieħor għandu x'jaqsam mal-rapport illi kellna qabel kellna ftit ilu fil-Ġermanja aħna fil-fatt għandna regolament li wieħed jista' jagħmel dan il-kont dan il-kont ta' bċertu protezzjoni. Iżda li wieħed aħna nafu li wieħed iridu naraw jekk aħna għandniex nofru din il-possibilità u ninkluduha f'dan is-suġġeriment issa dwar dak li għandu xi qasam L-ispejjeż jiena naħseb li dan huwa punt importanti wkoll, il-banek ukoll għandhom l-ispejjeż tagħhom u naħseb li ħafna drabi huma jixtiequ li jħolqu iktar flus permezz tal-attivitajiet tagħhom dan huwa suġġett li rridu ukoll nirrappreżentaw u aħna naħsbu li f'dak li x'jaqsam l-ispejjeż wieħed jista' jara meta nistgħu nqisu li l-flejjes huma prodott pubbliku, allura jekk dan ikun il-każ għandu jkun hemm il-possibilità li wieħed juża dan il-kont u jaraw illi illi dan huwa kont illi għalih ma għall-amministrazzjoni ma jitħallsux flus, ġifiri aħna rridu naraw jekk dan huwiex kont li jista' jkun offrut b'xejn assolutament jew inkella jekk għandniex nimplementaw ehm, limitu ta' ehm, miżata illi tista' ehm, tkun mitluba minnaħa tal-bank. Xi ħaġa oħra dwar id-dminijiet obbligi ta' informazzjoni jiena naħseb li nista' ngħid li f'dak li għandu x'jaqsam e, is suġġerimenti li hemm fil-Kummissjoni naħseb li nistgħu nsegwu dak li qed tissuġġerixxi l-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha ħafna x'taqsam mal-karattru ta' din id-dispożizzjoni fil-fatt edha tobbliga l-istati membri sabiex joħorġu dan ir rapport għal menu darba fis-sena fejn ikun hemm informazzjoni li huma marbutin mal dawn il-klijenti bażiċi biex ngħidu hekk li għandhom dawn il-kontijiet bażiċi. Din hija xi ħaġa li għandna nirrapportaw ukoll lill-awtoritajiet ta' kontroll, però naħseb li anke f'dak li għandu x'jaqsam li bija l-Awtorità ta' Bankarja ta' Kontroll e ma tantx tagħmel daqshekk sens illi aħna nimxu b'dan il-mod. Jiena naħseb ukoll illi Bosta punti oħrajn fis-suġġeriment tal-Kummissjoni li naħseb li huma eh, tajbin nista' naqbel magħhom speċjalment pereżempju l-obbligu fuq il-banek illi il-banek iridu jinformaw lill-klijenti tagħhom fuq il-fatt li jeżisti dan il-kott u jista' jridu jinformaw ukoll fuq l-ispejjeż u x'inhuma l-obbligi marbuta ma' kont bħal dan jiena naħseb illi mill-lat pratiku daw kienu suġġetti li aħna rridu nqisu issa Jiena diskutejtu da ma' Jennifer ma' Kristina, aħna ħan ippruvaw illi tal waqt fil-bidu tas-sena aħna ħajkonna rapport. Lest aħna ma nix data iżda naħseb illi nippruvaw naħdmu kemm jista' jkun malajr minħabba li f'nofs is-sena il terġa' terġa' tanalizza il-proposta tagħhom u naħseb li rapport tagħna għandu jkun lesta dakinhar. Mr. Klute, now I'm giving the Grazzi Sur Klute, issa ngħaddi l-kelma li shadow Rapporters u nibda bis-Sur Michel. Grazzi, President, nista' nżomm fil-qosar. Nirringrazzja l-rapporter għal rapport dettaljat dettalji tekniċi li ser jirrikjedu l-attenzjoni kbira tagħna għaliex din ser taffetwa lil dawk li għandhom dħul baxx jew m'għandhom l-ebda dħul u qed jiddependu fuq is-sigurtà soċjali. Nifhem il-tħassib tal-banek iżda il-banek pereżempju jonfqu ħafna qattaw ħafna ħin u jimmiraw l-istudenti għaliex jafu l-istudenti xi darba oħra ħajaqalaw il-flus u ħafna nies li m'għandhomx eh, tħul li xi darba jistgħu jaqalgħu xi ħaġa ma jkollhomx sigurtà ma jkunux meqjusa bħala opportunitajiet tajbin u jiena naħseb li jistgħu jużawhom bħala opportunità tajbi. Issa fir-rigward l-ispejjeż, it-trasport ta' ammonti kbar ta' flejjes bil-ħtieġa li jkun hemm eh, skorta tal-pulizija hija xi ħaġa li titqies għaliex f'każijiet bħal dawn il-banek jistgħu jiffrankaw il-flus u dan jista' jkun kontribut biex tassew ikunu jistgħu jifrankaw il-flus. Naħseb li ħadd m'għandu jkun esklus milli jkollu bank eh, milli jkollu kont tal-bank kemm ma jkunx hemm eh, raġuni għala m'għandux ikollu kont fil-bank. Naħseb li għanna noħolqu strateġija l-inklużjoni finanzjarja kien hemm ir-rapport fl-2011 u kien hemm ħafna konklużjonijiet. Waħda minnhom kienet il-benefiċċji ta' servizzi ta' sigurtà soċjali l kant bankarju li hija mod li tiżgura li dawk li huma esklużi jkollhom aċċess servizzi finanzjari. Iżda ma nafx Iżda barra minn hekk huwa l-iktar mod effiċenti kif jista' jħallas is-servizzi soċjali l-istat. Iżda bżonn li naraw x'inhu l-arranġamenti u l-aħħar irqaqat biex nirfinaw kollox. Naf li wasanna lejn tmiem is-sena, iżda nixtieq ngħid l rapporter li l-linja ġenerali li għamel hawnhekk illum huwa aċċettabbli min-naħa tagħna rridu nagħtu ħarsa lejn id id-dettalji għaliex nafu li id-defez dembu fl-irqaqat, fl-aħħar biċċa u irridu għodu attenti. Ma nix nkunu imħazba zzejiet fir rigward l-spejjes li ħabtu wiċċa magħhom il-banek, naħseb li xorta waħda l-banek jgħalawa tajjeb mill-kontijiet tal-bank u fil-kos fil-kas ta' flejjes relatati ma' servizzi ta' sigurtà soċjali u klijenti simili ħafna drabi jgħixu fuq ftit flus u għalhekk ma nafx kemm hemm żvantaġġi għal banek fil-verità. L-esklużjoni ta' ċertu nies minn eh, servizzi bankarji bażiċi għandna qogħdu attenti għalli hemm hemmx raġuni għalija ħafna drabi u għalek ħanatu każ lejdin il-rapport meta jasal iż-żmien. Grazzi l-Sur Mitchell, issa nistaqsi jekkux jgħataw is-Sur Ludwigson, Iva jgħataw. Grazzi ħafna tal-li għaddejt l-kelma, President. Jiena nixtieq ngħid li għandna nqisuha bħala xi ħaġa pożittiva li qed nħarsu din il-kwistjoni għal darb'oħra. Jiena fl-opinjoni tiegħi dan huwa qasam fejn tista' tuża għodot sempliċi biex twassal titjib importanti għal bosta konsumaturi. Fl-opinjoni tiegħi fuq medda twila ta' żmien huwa possibbli li ikun hemm leġiżlazzjoni stretta u bilanċata li fl-istess ħin is-saħħa ħissu waħdini, tippromovi l-mobilità u l-moviment transkonfinali, tippromovi l-iżvilupp diġitali u tnaqqas l-esklużjoni soċjali. Rridu nilqaw l-idea li għanna jkollna leġiżlazzjoni, direttivi jew regolamenti li joħorġu joforqu minn dokument ta' kummissjoni. Sta dan il-dokument jista' jitqis biss bħala punta tluq Hemm tliet kwistjonijiet li huma importanti li naħdmu fuqhom. L-ewwel nett jiena nemmen li jkun hemm vantaġġ kbir jekk din is-sistema tkun waħda ġenerali universali kemm jista' jkun. Il-banek kollha għandhom ikollhom l-obbligu li jipprovdu servizzi bankari bażiċi fil-servizzi kollha li joffru, dan għandu jkun prerekwiżit biex il-banek ikun jistgħu joperaw. B'dan il-mod nkun nistgħu nivitaw ir-riskju ta' stigmatizzazzjoni soċjali li tista' isseħ jekk bank wieħed partikolari jew numru ta' banek jaġixxu fir-rigward is-servizzi bankari bażiċi. Tkun xi ħaġa ħażina jekk ċittadini kollha fis-settur bankarju jitqisu bħala inqas attraenti bħala klijenti għaliex dawn ikunu mġela li jieħdu kontijiet bankarji minn numru limitat ta' banek, u mhux mill-banek kollha. Hawnhekk irid għodu attenti, m'għandux ikun hemm benefiċċji soċjali imqarqa għal ċertu grupp zaħir ta' nis. Barra minn hekk irridu nistabilixxu prinċipji ċari fir-rigward il-fissar ta' prezzijiet u l-ispejjeż għal servizzi bankari bażiċi. Il-prezzijiet u l-ispejjeż huma kwistjonijiet importanti ħafna. Dawk minnkom li jużaw servizzi bankari inqas mis-soltu huwa għaliex iħossu li li tiswa ħafna flus li għamlu dan. Jien rajt bajnija stess li ċertu nies jistennew qabel ma jħallsu l-pagamenti tagħhom għaliex ma jifilħux għal miżati li jiswaw saħan 16 euro għal kont li kollu maħalsu minn ċertu kont bankarju tagħhom. Dawn, dawn is-servizzi bankari bażiċi mhux faċli tiġġenerhom iżda għandu jkun possibbli biex sibu sistema biex dawn l-affarijiet jaħdmu b'mod effettiv. Il-Kummissjoni semmi ħafna kriteri u jekk l-istati membri u x-permessi li jagħmlu dak kollu li jridu f'dan il-qasam. Naħseb li rridu nkunu ċari u tondi hawnhekk. Rridu nkunu speċifiċi fuq dan il-punt U it-tielet net il-leġizlazzjoni f'dan il-qasam għandha tikkontribwixxi biex tgħin li niżviluppaw l-aġenda diġitali. Kulħadd, anke dawk li huma meqjusa inqas attrajenti għal banek għandhom ikunu jistgħu jisfruttaw l-opportunitajiet li joffru l-iżvilupp il-ġodda. Is-servizzi fuq l-internet u l-kummerċ fuq l-internet għandhom ikunu għandhom ikollhom aċċessa li jom iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea Fl-istess ħin hemm ħafna sinjali li għadna lura biex naslu għat-triq fejn suppost għandna naslu. Ħafna drabi servizzi tal-bank ikunu jiswaw inqas iżda jkun iktar diffiċli għall-aċċess ta' ċertu gruppi tas-soċjetà li jitqisu mill-banek bħala problematiċi. Id-domandi li kollhom il-banek ħafna drabi jkunu ristrittivi wis u l-informazzjoni li jiprovdu l-banek jkunu sempliċi wis iżda ħafna drabi il-popolazzjonijiet li tenħarsu li bħalissa bħala grupp diffiċli ħafna li jkunu jistaw tassu jużaw dawn is-servizzi bankari bażiċi, irridu naraw fi xhur ġimgħat li ġejjin li noħorġu proċedura tajba, soluzzjoni tajba li nittamaw nkun nistgħu naqblu fuq alkohol flimkien b'mod sensibbli. Grazzi, l-Onorevoli Gularza. Merci, Monsieur le Président. Grazzi, Sur President. Qed nitkellem fisem Filip De Baken li huwa Shadow Rapporter iżda mistax ikun hawn nek llum. Ħantikom ukoll l-opinjoni personali tiegħi għaliex jiena Viċi President tal-grupp Inta fil-ġlida kontra l-faqar Mendes De Vigo hija l-kollega u hemm ħafna li huma ħerqana fuq dan is-suġġett. Naqbel mas-Sur Klute naqblu li għanna mmexxu l-affarijiet il-qoddim f'dan il-qasam hemm numru ta' kwistjonijiet li qajjem u stess pereżempju il-kwistjoni l-ewwel net jekk xi ħadd jista' ikollu regolament non vinkolanti ma nafx għala għandna nmorru iktar minn hekk. Irridu qafas limitat u mhux vinkolanti iktar milli nħallu il-pajjiżi jaħdmu għal rashom u jitrataw l-affarijiet mod differenti minn pajjiż għal ieħor ħajkonna fornitur wieħed jew ħajkonna fornituri transversali. Fuq dan il-punt għadni ma d-deċidejċ, iżda ovvjament ħajfetwa bosta nies u għalek jek nazlu entità, għala entità wahda partikolari u mux l-oħra, kif ħanizguraw li ma jkunx hemm diżugwaljanza territorjali hemm postijiet li għandhom densitajiet akbar ta' popolazzjoni, per eżempju, fil demografija tagħhom. U għalhekk irridu naraw li nagħtu ħarsa lejn dan lejn il-partijiet interessati u mhux nagħmluh b'mod astratt jew akademiku. Fil-intergrupp kontra l-faqar, fil-ewwel nofs tat-tieni tas sena dieħla rridu niltaqgħu biex nitkellmu fisem dawk li għandhom dawn il-problemi. Biex bekk nisimgħu minn għandhom xoħossu li tkun soluzzjoni biex bekk ikon approċ kemm jista' jkun prattiku. Para minn hekk irridu naħsbu dwar l-iskeda għal dan kollu għaliex fisem dawk il-miljuni ta' nies li huma affettwati minn dawn is-servizzju fid-dawl ta' kif nis jitkellmu dwar il-problemi li huma maħluqa mis servizzi finanzjarji f'dan il-mod, forsi l-Parlament jista' jistaqsel il-banek ma jkunx restrittiv iż-żejjed, ma jkunx qed jafas iż-żejjed iżda minn tal-inqas ikollna kontribut mis-settur finanzjarju sabiex ikun hemm ġustizzja soċjali fil-pajjiżi tagħna. Naħseb li jekk nagħmlu dan inkun qed nagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna. Wasal kważi l-miliet magħna u għalhekk nixtieq intemm billi ngħid li din mhix kombinazzjoni li fil-Financial Times il-Goldman Sachs ingħatat premju taw premju lil Ħaddima speċjalment fl-MIT kien hemm persuna indjana, mhux sogra n nippronunzja ismu, mbagħad rabbiħa l-oħra kienet persuna Franċiża li ħarġet pur economics, politika biex tejn dawk li huma fil-bżonn biex bekk ikonna politika li tkun blajnuna tagħhom ukoll tista' nkunu faslu blajnuna tagħhom u mhux inħalluhom barra imma fl-aħħar mill-aħħar il-politika taffetwa lilhom għaliex fl-aħħar mill-aħħar inkella s-soċjetà kollha kemm tkun qed titlef. U għalhekk naħseb li jekk il-Financial Times u Goldman Sachs ħassew li kellhom jagħtu premju l dan il ktib eh, pur economics naħseb li nkun qed nagħmlu żball jekk nħallu l-nies marġanalizzati mingħajr input Sur President, naħseb li għana l-opportunità li nuru ċittadini mhix kwistjoni għal mhix proġett biss għal dawk li huma jew dawk li għandhom gruppi finanzjari kbar biss. Sur Kamal issa, jiena mhux xedu rapporter mill-grupp tiegħi iżda naħtem maħafna ma' ħafna organizzazzjonijiet fil-kostitwenza tiegħi biex nara kif nistgħu ntejbu l-aċċess għal foqra għas servizzi finanzjari. Kellimt ħafna ma' unions ta' kreditu u dawk li ħolġu proġetti biex naraw kif il- eda jkollhom aċċess għal mikrofinanzi biex iwaqfu il-negozji tagħhom. Jiena nħoss li huwa importanti ħafna li nisma' kull wieħed waħda minnkom. Hemm żewġ punti ewlenin li nixtieq nagħmel. L-ewwel nett irid uqgħodu attenti ħafna bħalma qalet is-Sinjura Golar qabli li niżguraw li meta jkollna politiki biex njgħinu dawk li huma aktar fil-bżonn jew dawk li huma fqar ma komplux inkasbru s-konsegwenzi soċjali tagħhom. Qabel ma kien hemm il-kriżi ta' subprime, aħna għedna li l-kredituri kienu qed jgħidu li dawn in-nies mhux attrajenti, u lek irid qogħdu attenti għaliex inkella ma nkunux qed inqisu r-riżultati tas subprime crisis. Kwistjoni oħra hija li għandna niżguraw li jkun hemm kompetizzjoni għal banek. Jiena imħasseb u kien hemm referenza għal dan li qed ninsew rwol vitali li l-organizzazzjoni reċiproċi kollom. il-unions tal kredici għandhom rwol xjaqdu koll u anki ċertu organizzazzjonijiet korporattivi jekk iselfux flejjes lill-unions, lill-gruppi jew il-ċittadini. Irdu naħsbu dwar il konsegwenzja li xek najdu l-banek li għandhom joffru servizzi li jkunu servizzi bażiċi kif se namlu? Ser noħolqu ħesrem situazzjoni ta' pressjoni għal dawk li huma fornituri mhux bankari għal servizzi tal-foqra rridu naraw wara kollox jekk il-banek u se jaċċettaw xi ħaġa bħal din. Irridu attenti li l-konsegwenza li qed nagħmlu dak hawnhekk aħna u x'se tagħmel is-sitwazzjoni għall-ar minħabba nuqqas ta' kapaċità tal-banek. Forsi mhux qed nimxu lejn din id-direzzjoni, iżda nittama li noqogħdu attenti x'namlu f'dan il-qasam. Barra minn hekk ma naħsibx li għandna nemnu lill banek ħaj poġġu flejes tagħhom il-flejes ta' min ifaddal fid depositi Ftit huma dawk li jagħmlu hekk fil-fatt, u għalhekk irid noqogħdu attenti għall-servizzi bankarji għall-komunitajiet fqar għaliex ħafna drabi rridu edukazzjoni fiskali. Il-koll għandna bżonn edukazzjoni fiskali, iżda nafu li huma ftit il-banek li l-flejjes ta' min ifadda li jitpoġġew f'depositi. U din hija parte mill-problema mis-settur bankarju kollu kemm hu. Rridu aktar trasparenza, aktar anasta fis sistema bankarja. Iżda nittama li fuq linja ġenerali ntejbu l-aċċess għal dawk il-komunitajiet f'qara servizzi bankari. Iżda din m'għandix tkun kompetu biss bil-fors mill-banek. Grazzi, grazzi sur Kamal, issa naddir kelma lis-sur Gigold. L-ewwel nett, kuntent Tas-Sow li qed nagħmlu dan ir-rapport issa u naħseb li huwa importanti li niftakru fil-qosor kif wasanna f'dan il-punt. Ma nix ninsow, niftakru diskussjonijiet fil-koordinaturi dwar dan il-rapport u Jurgen diġa kellu l-mandat li sir rapporter ftit zminilu, issa għanna rapport ta' inizjattiva propja u għanna inizjattivi minn naħa tal-Kommissjoni wkoll ħafna drabi ma jkonniex ħtiġa urġenti li jkollna rapporti ta' inizjattiva leġislattiva, iżda li qed nagħmluh issa f'dan il-mument propizju mhix kombinazzjoni. Iżda dimna fuq il-pjan ta' ħidma tal-Kummissjoni u l-Kummissjoni ma żammitx ma l-inizjattivi li wedit li ħadd mexxi iżda mxi tal-rekomendazzjoni l istati membri. Qed nara rappreżentanti tal-Kummissjoni li mhux tor tagħhom iżda nixtieq naqsam magħkom għaliex hemm investigazzjoni kif wasanna dan il-punt u li għandna ngħiduh dan fil-beraħ fil-pubbliku. L-isfond ta' dan kollu huwa u dinija xnija li smajt, għajdut li smajt, u nixtieq nisma' konferma minn għandkom jekk dan minnu, ma s-soltu nikwota minn riżorsi li noqgħod fuqhom nafdom. Kien hemm laqgħa ta' livelloli bejn il-parti li tmexxi tal-Kummissjoni u r-Renju Unit u kien hemm it-talba li taffu il-pis ta' regolamenti ġodda. U min kien il-vitma ta' dan kollu? kienet direttiva stess ta' servizzi bankarji bażiċi. U din hija xaġa kemm xejn ironika għaliex qegħdin ftit qabel il-miliet u dan kien parti mill-pakket kollu u kien immirat kif kont tajdu lejn l-iktar dajfa biex bekk kollhom vantaġġ huma wkoll wara l-piżijiet kollha li tfajna fuq spallejhom u wara li l-piżijiet kollha li ħarġu mill-kriżi finanzjarja l kulħadd wara kollox mhux biss għalihom. Hija ħasra lek li ma nistawx ninnegozjaw issa dwar direttiva iżda mxejna lejn din l-odda. Iżda huwa sinjal ukoll tas-saħħa tal-Parlament ma nimx għalfejn nistennew, nistgħu nużaw is-setat tagħna taħt it-Trattat ta' Lisbona u forsi għandna nagħmlu dan aktar spiss. Għalhekk hija ġa tajba li qed nimxu lejn direzzjoni Naħseb l-qodu attenti u wisset nitkellem fuq is-sustanza jiena jidher li hemm bil iżda hemm punt li jiena naħseb li l-qodu attenti dwaru. Li ma noħolqux minn għana settur finanzjarju speċifiku li jkun memus moċċar li jkun servizzi finanzjari għal fuq biss u bekk nkunu qegħdin noħolqu forma ġdida ta' diskriminazzjoni din mbagħad tkun tista' tara mill-identifikaturi tal-banek u jekk noħol xi ġabħal din tkun negattiva ħafna. Naf li hemm istituzzjonijiet li jinħalqu sabiex jagħmlu tajjeb għan-nuqqasijiet li kien hemm mill-settur finanzjarju lini. Tkellimt mal-Federazzjoni tal-Unions tal-Kreditu u għat l le, ma jridux li l-klienti tagħhom ikun esklużi minn banek oħrajn, mhux qed jitolbuna biex waqfu din it-tip ta' leġizlazzjoni għax jafu li dak li jistaw wetqu tassow huwa self lill-iktar partijiet dajfa tas-soċjetà u ma tistax ġiel bank multinazzjonali kbir biex ikun tajjeb għas-self lill-iktar nies dajfa. li ħafna mhux qed jagħmlu hekk, iżda ovvjament nistgħu nobbligawhom li joffru lil kulħadd kont bankarju bażiku. Għala m'għandux ikun possibbli li jagħmlu dan. Għalhekk naħseb li s-settur speċifiku reċiproku mhux qed mhux qed e, taself skużawni mhux qed e, jiġi mġiel li għamel dan. Importanti li nifmu għala ġew waqfu waqfa mhux li jagħmlu negozju iżda biex jienu n-nies. Għalhekk importanti li naraw x'qed joħroġ minn negozjati Xed wassal direttiva bħal din setejn biex waqfu nwaqfu l-diskriminazzjonijiet li kien hemm ta' ċertu limiti hemm ċertu studji fir-Renju Unit u fl-istudji tiegħi niftakar studji xjentifiċi li juru li hemm ċertu żoni fejn jgħixu aktar nies foqra fejn l-istituzzjonijiet tal-kreditu jgħidu aħna ma niftħux kontijiet bankarji f'dawn iż-żoni bħala prinċipju. U din hija mġiba u din hija xi ġieli teżisti fil-Ġermanja ta' wkoll. Ma rridx nara xi bħal din fis-settur finanzjarju. Għalhekk nappoġġa d-direzzjoni ġenerali tar-rapport u toġobni l-idea wkoll li jkollna kriteri limitati iżda vinkolanti, nħoss li din hija idea utla ħafna. U nixtieq ngħid li nittama li din dan ir-rapport ta' inizjattiva leġislattiva forsi jgħin it-tmexxija tal-Kummissjoni u forsi wkoll il-Kunsill biex ikollhom approċċ aktar kostruttiv għal dan is-suġġett. Naf li kien hemm ċertu argumenti legali fir-rigward is-sussidjarjetà u affarijiet bħal dawn, iżda nixtieq ngħid li din dan mhux argument konvinċenti. ċertu oqsma oħrajn diġà qed nimxu lejn standards komuni għas servizzi bħal pereżempju id-dritt għal aċċess ta' internet veloċità għolja fejn ukoll nridu approċċ Ewropew fejn kulħadd ikollu dan l-aċċess. Allura għala m'għandux ikun hemm id-dritt ukoll għall-kont bankarju għaċ-ċittadini. Jiena naqbel li dan huwa fl-aħħar mill-aħħar fl-interess tal-industrija finanzjarja wkoll u għalhekk qed inħares il qudiem biex naħdem fuq dan il-punt u nittama li malajr nistgħu naraw rapport leġislattiv ta' veru biex bekk nelbu din il-kwistjoni kollha ta' rapport ta' inizjattiva mill-Parlament. Din tkun xaġa sabiħa qabel il-miliet u jiena kurjus jekk forsi tistax tgħaddi l-kelma wkoll il-Kummissjoni biex nisimgħu minn għandhom x'inhija l-qagħda kurrenti u x'qed jisimgħu bħala żvilupp tar rakkomandazzjonijiet tagħhom. Jekk iħossux li hemm x'azzjoni soda minnaħa tal-Istati membri jekk iħossux li dan mhux meħtieġ, eċċetera. Sissa kull ma ngħid huwa li ma rajtx edukazzjonijiet, iżda tkun xi ħaġa tajba li konna ġrajiet pożittivi osra minn ħatijak qabel il-miliet għal-foqra. Jekk għandkom xi ħaġa xi tajdu dwar dan ir-rapport, nitlobkom tajdu xi ħaġa jew nkellek intomx lesti biex taslu għall-azzjoni leġislattiva ta' vera jekk ma tarawx tweġibiet ta' rakkomandazzjoni tagħkom. Grazzi. Qabel ma nistaqsi l-rappreżentant tal-Kummissjoni jitkellem nixtieq ukoll nisħaq fuq punt partikolari hawnhekk. Hemm differenza bejn l-standards ta' l-istess banek transazzjonali apparat pajis u banek oħrajn li jkunu japaraw f'pajjiż ieħor. Nixtieq ngħidilkom każ minn pajjiżi fejn ma kenniex servizzi bankarji ta' vera għal-ċittadini, ma kenniex kontijiet bankari u l-ewwel servizzi bankari li bdew xi 20 sena ilu kienu li nfetħu benek eh, kontijiet bankarja ċittadini tagħna biex jirċievu il-pagi tagħhom dal-kont bankarju. U f'daqqa waħda skoprejna li konna nirċievu il-pagi f'dan il-kont bankarju u kena nħallsu miżat tal kull tranzazzjoni li, li kien sar fil-kont kurrenti tagħna. U dan kien ta' staġiba għalina, Naf li f'ċertu pajjiżi oħrajn meta topera fil-kontijiet kurrenti tiegħek ma tħalles ma mizati għax ċaqlaq flejjes minn kont għal ieħor. U dan fl-opinjoni tiegħi huwa boost tal-banek li japparaw f'pajjiżi mingħajr esperjenza bankarja twila u sur kluta jek permettili nishta ek izdan il-punt meta tkun qed ħejji rapport biex bekk ikun hemm ġustizzja fis-servizzi bankari għal pajjiżi kollha. Tajjeb wisq? jekk m'hemm ħadd ieħor li jixtieq jitkellem, mela nitlob ir-rappreżentant tal-Kummissjoni biex jieħu l mikrofonu Si beaucoup, Monsieur le Président. Grazzi ħafna. Sur President, aħna nilqaw ħafna dan l-inizjattiva minn l parlament sabiex fil-fatt jitkellmu fuq dan is-suġġett li huwa għal-qalb il-Kummissarju Barnier li huwa dak li għalli naħdem jiena. Jiena nixtieq li dan ikun rapport li jastenna mill-iktar fis u jinħareġ flimkien mar rapport il l-Kummissjoni ta' toħroġ sas sar tas-sena d-dieħla. Wara li smajt lis sur Gigod sabiex inwieġbu jiena nixtieq li m'għandix aħbarijiet tajba għal miliet minħabba li l-Istati Membri suppost kellhom jirrapportarna sal-aħħar ta' Jannar sitt xhur wara r rakkomandazzjoni u l-ebda stat membru għadu ma baċċejn ħana nafu x'nija s-sistema li hija diġà stabbilita fl-Istati Membri jew permezz ta' regolamentazzjoni jew nkella regolamentazzjoni postu fuq l-Istat Membri stess, però aħna ma rċevejna l-ebda informazzjoni mill-Istati Membri. U dwar il-follow-up li għandhom l-intenzjoni li jagħtu għal rakkomandazzjoni tagħna iżda jiena sabiex inserraħ s sur Gigold nixtieq ngħid illi il-miżuri li ttieħdu mill-Istati membri sabiex huma iġibu lilhom infushom f'sitwazzjoni konsistenti mar regolament naħseb illi il-Kummissjoni ħad azzjoni. Il-Kummissarju Banjar kien ċar ħajjieħu dan l-inizjattivi kollha sabiex jiżgura li kull ċittadin jista' jkollu aċċess għall bank għall kont fil-bank bażiku. So dak li għandu x'jaqsam l-inklużjoni finanzjarja aħna nistgħu nżidu xi ħaġa. Illi kien hemm bosta membri li tkellmu dwarha. L-aċċess għal ċittadini mhumiex residenti. Aħna rċivejna ħafna ħafna eh, il-menti minnaħa ta' ċittadini Ewropej li mhumiex residenti fl-Istat membru u Din hija xi ħaġa fil-fatt li aħna ħad naħsib fir-rekomandazzjoni. Iżda li hemm bżonn li tkun parti minn l inizjattivi li ħatiħu l-Kummissjoni f'dan qasam. Aħna naqblu ma' numru mill-punt minn numru ta' punti li fil-fatt issemmew mis-sur Klute waqt diskussjoni u semma wkoll l-ispejjeż, semma l fatt illi hemm bosta miżati li qed ikunu Eh, imposti dawn għandhom ikunu raġonevoli bħala miżati aħna rridu niżguraw illi il-metodi moderni elettroniċi taħlas huma disponibbli u fir-rekomendazzjoni aħna xtaqna li nħallu biżjed flessibilità għall-istat membru ma nimplementawx lil ma nobbligawx lil banek kollha sabiex jifru dawn is-servizzi bażiċi Iżda aħna ridna niskuraw li ċittadini kollha jkollhom aċċess għal dawn is-servizzi. Pereżempju, Fi Franza, il-Bank ċentrali Franċiż jista' jistabilixxi aġenzija li tista' toffri kont bażiku lil ċittadini u nkella lil xi ħadd li huwa resident jekk dan ma nitalux kont minn istituzzjoni bankarja ġifieri hemm bosta eh, problem ta' għandu x'jaqsam ir-riżultati sakemm naturalment il-lan bażiku tal-leġiżlazzjoni huwa illi kull ċittadin li jixtieq jiftaħ kont hawnhekk jista' jagħmel dan, aħna rridu noffru wkoll xejn ta' flessibilità f'dak li xaqsam l-istituzzjonijiet, Unjoni ta' Kreditu, Banek u naħseb ukoll illi l-għażla ħarija għandha tibqa' fidejn l-Istati Membri. Aħna lesti min-naħa tagħna sabiex naħdmu mar-rapporter u mal-Kumitat u mal-Parlament dwar din l-inizjattiva li bla dubita xejn għafru tista' tagħmel kontribut għal iktar inizjattivi ġodda jekk ir-rapport tal-Kummissjoni li għandu joħroġ f'Lulju jikkonferma s suspetti li aħna għandna li fil fatt l-istati membri mhumiex qegħdin jimplementaw l-ispirtu tal-rekomendazzjonijiet li kienu adottati fl-ulju li għadda. Sur Kluta tixtieq titkellem tal-aħħar? Iva, għatfad l-naftit minuti. L-għalet nishtiq nejdulkom grazzi naħseb illi jina smajt ħafna approvazzjoni u naħseb illi fil-fatt xogħli ħajkun iktar faċli jiena qed nistana bil-ħerqa li nkomplu naħdmu fl-imkienu jina xinna nil xi ħaġa. Ħaġa oħra fuq livell ġenerali jiena għed li l-Unjoni tal kredit ku jinsabu f'sitwazzjoni diffiċli, però jista' jkun li hemm xi banek oħrajn, però aħna rridu nsibu soluzzjoni f'dak li għandu x'jaqsam il-banek kooperattivi aħna nafu li hemm bosta dispozizjonijiet, iżda aħna għandna ċertu banek minnhom fil-Ġermanja li fil-fatt qegħdin joffru wkoll eh, kont Tijiet bażiċi li ċittadini anke li dawk li ma nfetħilhomx kont band oħra u l-kwistjoni tal-mikrokreditu dan kien punt li aħna diġà diskutejna dwar dan is-suġġett anke f'dan il-Kumitat tal-Ekon aħna kemm il-darba smajna dwar dan anke mill-parteċipanti ta' dan ismiħ però jiena naħseb li dan huwa suġġett daqsxejn differenti u ma nixtieqx illi aħna nitkellmu fuq mikrokrediti għal nies li jinsabu f'sitwazzjoni diffiċli ma aċċess għal kont bażiku fil-banka li kienu nasib li għamil ħafna sensi li nerġgħu niddiskutu dan il-punt iktar fid-dettal jena dan żammejtu separat minħabba li jekk naħseb li għamil sens, però naturalment aħna nistgħu nerġgħu niddiskutu ħalli naraw eżattament jekk hemm xi iktar punti min-naħa tagħkom. Iva, da kollu, il-lejla tajba l-kulħat. Ista għalina il-ġurnata ta' xogħol ma spiċċax, grazzi. Grazzi. Il-laqa tagħna hija aġġornata jiena nħabbrilkom il-laqa li mista l-kumitat tagħna ħadd sef fid-disa ta' jannar nixtieqilkom il-koll il-miliet it-tajjeb u sena tajba. I think you're okay.